Hi colleagues, good morning. Kollegi, l-odwa tajba l-kulħat. Sa niddiskutu l-opinjoni għad-direttiva biex nemendaw il-direttiva ta' stazzjonament ta' ħaddiema fil-qafas tal-loti ta' servizzi. Dan il-komitat għanna il-rapportessa diversi komitati fl-imkien ma' Agnes Jungerius l-opinjoni tagħna qiegħda fuq taħt ir-regola 53, regolament 53. Krista għandek il-kelma jogħġbok. grazzi. Grazzi ħafna, ħan nitkellem bid-Danis illum. tak Mela, grazzi tal-kelma, nittama li iżjed kollegi jidħlu fil-kamra. Mela, l-ewwel nixtieq ngħid li napprezza ħafna mill-elementi li ġew preżentati ovvjament jridu ndiskutuhom. Imma jiena nħoss li din sfida għax f'ħafna mill-emendi li nsibu naraw li l-affarijiet mixjin lejn id-direzzjoni opposta, allura tkun ħaġa tajba jekk nistgħu nsibu xi triq komuni. Jien naħseb tkun utieqa għal dan il-kumitat għal kumitat emplo impjiegi li jisimaw il-rapportana flimkien ma dan ixtieq illi huwa importanti ħafna, hija kwistjoni importanti din tal-istazzjonament ta' ħaddiema u din dan huwa punt sensittiv. Imma il-fattur determinanti għall grupp tagħna huwa li mhix battalja bejn l-Ewropa tal-Vant u l-Punent imma l-interess tagħna huwa li nevitaw kull tip ta' diskriminazzjoni bejn ħaddiema stazzjonati u ħaddiema lokali li jaħdmu fil-kumpaniji lokali. Allura il-grupp SND huwa verament kontra kull tip ta' diskriminazzjoni għalina huwa importanti ħafna li nas li nassikuraw ruħna li jkollna qafas li jippreżenta kompetizzjoni ġusta mill-aktar possibbli biex kun hemm ġust. U dinja kwistjoni li tispjega ħafna mill-elementi li ġew ippreżentati meta nara ħafna mill-elementi nara li hemm erba' areas, erba' ambiti fejn nistgħu nagħmlu xi tip ta' kompromess. Meta jiena naqra elementi naħseb li huwa possibbli għalina li naqblu fuq dan li ġej. Mela, naħseb il-maġġoranza tista' tassigura il-kompetenzi nazzjonali esklusivi u dan hu dak li l-Kummissjoni tixtieq tara. U din hija sitwazzjoni għandna bħalissa u dak li ħaġa li nixtgħu naraw li jibqa' fil-futur. Allura naħseb ikunu tieq ħafna li l-koll nistgħu naqblu ma' dil-kwistjoni. Hemm kwistjoni oħra fejn naħseb li jkun possibbli li aħna nagħmlu xi tip ta' kompromess. Il-kwistjoni tal- remunerazzjoni ta' pagamenti, salari. Fil-regolament li għanna bħalissa nitkelmu fuq rati minimi ta' pagament. Imma l-Komissjoni tixtieq li tibdila din mal-kunċett ta' remunerazzjoni. U din hija xi ħaġa li nħoss li huwa importanti ħafna biex jekk naraw jekk nistgħu xinsibu kompromess fejn aħna nistgħu immorru li lin minn rati minimi ta' pagament għal rimunerazzjoni, għax rridu nitkem fuq remunerazzjoni ġusta li qed nitkellmu fuq u għalin nħolu qafas li għamila possibbli għal liv għal stateku u ġust u kompetizzjoni ġusta. Allura aħna mhux se ħan kompetu fuq rati minimi ta' pagamenti ma ħan nitkellmu fuq remunerazzjoni b'mod ġenerali li kopri kwistjonijiet oħra u punti ieħor fejn nixtieq nara kompromessja id kemm idum l-istazzjonament tal-ħaddiema. Il-Kummissjoni Ewropea fil-proposta tagħha għal direttiva tal-istazzjonament ta' ħaddiema poġġiet 24 xahar bħala perjodu massimu ta' stazzjonament fil fil tfassil tiegħi qed nissuġġerixxi eh, f xhur rajt suġġeriment għal xarejn u suġġeriment li m'għandux ikun hemm limitu ta' żmien. Allura dan jagħtina eh, brekket sħiħa ta' żmien. Nispera li nistgħu nsibu xi tip ta' bejn xarejn u bla limitu. Importanti li npoġġu massimu ta' kemm tista' tkun stazzjonat bħala ħaddiem f'dak li għandu x'jaqsam ma' kompetizzjoni ta' kumpaniji imma wkoll huwa importanti ħafna għall impjegat infushom. Nixtieq li naħdem fl-ispirtu ta' proposta tal-Komissjoni jiena suġġeriment jiena suġġerit siċċur forsi għandna u għal qudiem biex nilħu dak il-kompromess. Xaħġa oħra li importanti qed tajt il kelli ma' għal fatt li jekk inti tħares lejn il-medja ta' kemm idumu kemm iddum l-istazzjonament ta' ħaddiema qegħdin bejn tliet u erba' xhur il-medja. Allura hija ħaġa tajba li aħna impoġġu dan fil-kuntest tar-realtà li għandna bħalissa. Issa fl-emendi hemm diskussjoni ċara ħafna dwar kif u sakemm il-bażi legali qed naħdmu bih fil-kuntest tad direttiva jaħdem xi wħud jixtuq jżommu ħassu intern. Oħrajn jixtuq jaraw li dan ikopri partijiet oħra ta' Tratta ta' Lisbona. Huwa diffiċli ħafna biex naraw kif nistgħu naslu għal kompromess dwar il-kwistjoni dwar li ma bażi legali għandu japplika għal-direttiva tal-istazzjonament ta' ħaddiema għal nixtieq niftaħ id-diskussjoni llum u qed naħseb ukoll fuq il-fatt li minflok noqogħdu nissiltu fuq dan fih dan nimkow forsi għandna nikkonsidraw jekk il-ftehim tagħna għandu xikun li għandna inħallu din id-diskussjoni għal għal-Kumitat Libe u għal-Kumitat Juri li b'mod ġenerali jiddeċiedi il-bazi legali li japplika għal kull strument legali, allura forsi li għanna naqblu fuq u għal ma naħdux pozizjoni nħallu il-Kumitat Ġuri jiddeċiedi fiħdan il-Kumitat Affarijiet Legali. Jekk aħna ngħidu dan, allura nistgħu nispiċċaw li ninqasmu dwar li ma paragrafi għandhom jikkonstitwixxu l-bażi legali tal din id-direttiva. Dinja mistoqsija miftuħa, allura nxin nisma l-kommenti tagħkom dwar li ma triq għandna nieħdu. Issa, aħna qbilna li konna shadow laqat ta' shadow rapporter qabel lajt, sfortunatament kena niposponi din il laqa għax ma kenniex biżejjed shadow rapporters fi Brussell dak iż-żmien. Nettamaw edin li konna laqa bħal din fit-tnej jew it-tlieta ta' Mejju. U aħna nittamaw li konna vot firdan l-imkow firdax ta' Mejju. <clears throat> Biex bekk nistgħu niddeċiedu fuq il-qafas ta' din id-direttiva ta' stazzjonament ta' ħaddiema naħseb hemm erba' areas li nistgħu naqblu fuqhom. Din hija kwistjoni sensittiva ħafna. Il-punt prinċipali huwa li aħna m'għandniex niddiskriminaw kontra l impjegaturi l-impiegaturi, nix għanna eh, nżommu stateku ġust, maddux ikonna tiġrija għal-isfel, għal isfel m'għandniex nikkompetu għal isfel imma għandna nikkompetu f'żoni oħra. Nispera li aħna nistgħu noħolqu pożizzjonijiet konsistenti biex bekk il-vuċi tagħna instemma. Grazzi ħafna Kristel u waqt li qegħdin nistennew xi wħud mix-shadows nista' niftaħ id-diskussjoni għall kollegi. Lucy Anderson hija l-ewwel keddiema. Grazzi ħafna dan huwa fajl inkredibilment importanti u grazzi li Kristel għax xogħol eċċellenti li wet qed imma wkoll biex ngħid kemm hu importanti dan fil-kuntest ta' Unjoni Ewropea. L-imko tradizzjoniet mhuwiex il-post fejn drittijiet tal-impjegaturi jiġu konsidrati ni xi ħaġa li għandna xi ħaġa li għandna għas sussidjarjetà. Hemm distorsjonijiet importanti fil-kompetizzjoni minħabba abbużi li joħorġu mid-direttiva eżistenti fuq l-istazzjonament ta' ħaddiema li mhux qed tkun infurzata b'mod sura fl-istati membri. Allura eh, mhux biss fit-trasport bit-triq imma anke fl-industrija eh, aħna nafu li prattiċi jeżistu imma termini ta' kondizjoni ta' xogħol ta' ħaddiema huma imħassrin u ma jaħdmux tajjeb, allura tajjeb li naġixxu b'mod stret fuq dan. Allura jina prezentaj ta' tajmen dibx nixprunaw din il-proposta u nassiguraw li fej kun hemm stazzjonament għaddim ma jkunux ġenwini il-kwistjoni għadda tiġi jkun siderata kif suppost. Allura kontenta b'dan id-dibattitu u għanna bżon situazzjoni għawnek fej ċittadini fl-istati membri kollha jistgħu jkollhom fiduċja l-impiegaturi bla skrupli ma jieħdux vantaġġ van, vantaġġ minnhom. Anka hija kwistjoni ta' suq uniku. Is-suq uniku jitlob li din il-kwistjoni nsibu soluzzjoni għaliha. Anka minn dan il-kumitat mhux mill inkow biss. Grazzi Lucy u issa l-kelma lil Pazkaris li huwa xedow għal-PPE. Grazzi. <clears throat> Grazzi ħafna. L-odwa tajba, nixni ringrazzja għal-rapporter, għal-rapport tagħha. Hemm total ta' 233 emenda illi flimkien mal-abbozz jagħmluha possibbli biex tara l-affarijiet kif inhuma b'mod ġenerali, kif inhuma mixjin minna l-oħra tal-gruppi politiċi li naħseb li għal darboħra juri li ħtieġa li l-koll insibu test li nistaw il-koll nappoġġjaw. Flimkien, kemm jista' jkun. Dwar kjarezza, hemm ċerta inċertezza l membri din id-diskussjoni bejn il-vant u l-ponent tal-Ewropa fuq il istazzjonament ta' ħaddiema u din id-direttiva għandha tindirizza kemm jista' jkun biex jissaħħaħ is-suq internu dan xi jfisser? Dan ifisser li niggarantixxu ġustizzja bejn sistemi differenti u s-sensi li t-taħaddiema għalissa għalija huwa importanti dan iż-żmien ukoll biex niddeċiedu Għalija l-istazzjonament ta' ħaddim għandu jkun bbażat fuq il-proposta tal-Kummissjoni. Fil-grupp tiegħi hemm qatt ta' ftehim biex ma jkollna l-ebda limitu ta' żmien imma sitt xhur huwa żmien qasir wisq. Il-proposta tal-Kummissjoni tista' twassal il-kompromess fuq rata ta' salarju minima kontra Eh, remunerazzjoni hemm ħames punti li rridu niftakru, pagamenti differenti ta' ħaddiema stazzjonati li ma jkollhom l-ebda pagament bħal ma jkollhom l-ħaddiema li jaħdmu fid-dar, hemm livelli differenti li jifluwixxi fuq il-kompetitività. M'għandux ikun hemm protezzjoniżmu fuq livelli ta' salarju għandna bżonn trasparenza għal vjaġġar ukoll. Għal pajjiż tal-istazzjonament u l-akkomodazzjoni m'għandix tkun inkluża għandna sistemi differenti fl-istati membri għandna arranġament ta' effective bargaining fl-Awstrija u jina sepp remunerazzjoni da tinkludi il-supplimenti l-allowances imma f'każijiet oħra din ma jom. Allura għanna nagħmlu kompromess fuq x'għandu jiġi inkluż jew le fuq it-trasport jiena ma naħsibx li hemm xi raġuni li ninkludu t-trasport hawnhekk. Din mhix kwistjoni għal ta' stazzjonament kif hu f'setturi oħra tal-ekonomija inħares il-qoddim li jkollna diskussjonijiet mar rapporter u l-kompromess m'għandux għandu ikun l e, denominatur l-iktar baxi ma kemm jista' jkun għanna fiċċu li jkollna kompromess. Jekk le jista' jkun hemm sistema ta' votazzjoni kontradittorja ħaġa li ma rridux. Aħna rridu nriżolvu dan b'mod iktar ċar. Grazzi għall-ICR, kellim għall-ICR, grazzi ħafna. Għan itkellem fissem il-kellim li ma setax ikunaw minħabba elezzjonijiet li ġejjin fir-Renju Unit. Allura fissem fissima jitrit il-tara li il-proposta hija brabta ma' libertà ta' dispożizzjoni ta' Eh, servizzi u l-istazzjonament ta' ħaddiema. Skont kif ħarġet mill-Kummissjoni ma m'għandniex nużaw din il-proposta biex l-Unjoni Ewropea tidha li qed taħdem ferja li m'għandix kompetenza. I il-kalima li jtna reprezenta għanda problema fuq stazzjonament ta' ħaddiema ta' durata twila ħafna u jitifem li mhux qed nirreferi għal ħaddiema fil-kostruzzjoni biss, met nirreferi u wkoll għal gradwati żgħażagħ li u ħaddiema tekniċi li jgħix li jaħdmu għall-istess kumpanija ma li jiċċaqalqu minn stat membru għal oħra. Mod kumulativ daw il ħaddima jaċċedu l-24 xar kif proposta fil-direttiva u mhux siċur mir-rapporter. Proposti bħal dawn mod naturali ħajneħħu eh, il-libertà tal-għażla ta' post fej jaħdmu u li proposta ħad poġġi taħt il dispozizjoniet ta' stazzjonament ta' ħaddiema illi wara sitt xhur kif qed tissuġġexxi rapporter ir regoli tal-host member state japplikaw. Dak li impatt dak li jagħmel effett fuq e, u għalfat li e, għandek ħaddiem li per eżempju jaħdem fl-ICT li jaħdem għal sitt stati membri <coughs> la dan bħala id-drittijiet soċjali qed issaqsi il-kellima. Allura forsi anka tispala soluzzjoni fuq il-kwistjoni tal-durata massima eh, u l-esta tiddiskuti dan fil laqqa ta' shadows jadwar ikunem eh, ikunem identità fuq il-irwold ta' ħaddim stazzjonat. Allura dak kien fisem Vicky Fords. Grazzi ħafna. Grazzi fisem l-alde, sal-kellim l alde Grazzi ħafna, Senjura Ċer, anki jien nir nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol eċċellenti tagħha u l-introduzzjoni naħseb li għandna vjaġġ twil qudiemna peress li hemm għad kbir ta' emendi ppreżentati li juri ċar kemm aħna maqsumin fuq il kwistjoni em, xi kwistjonijiet li għandna E, u ħan nkun ċar fuq daw it-tlet kwistjonijiet mela l-ewwel fuq ir-remunerazzjoni. Dak li qed nippruvaw nitkellmu fuq huwa il-minimum wage, is-salarju minimu. Remunerazzjoni mhix definita bl-istess fl-istess mod fost l-istati membri ma xuħut hija l-paga minima imma għall-oħrajn hija kull tip ta' dħul e, servizzi u Eh, eh, u flus li jinkludu koll akkomodazzjoni eccetera. U m'għandniex nippruvaw nirregolaw għal dritt li ħaddimi ikollu ekoċek biex jixtri xi prodott dwar it-limiti ta' żmien kif inu ċar fl-emendi prezentati ma nappoġġjawx limiti ta' żmien laqqas li napplikawhom mal-ħaddiema kollha trasferimenti interkumpaniji m'għandhomx jiddaħlu hawnhekk għax dan ħajoħloq pis amministrattiv fuq il-kumpaniji u l-impjegati mingħajr ma jagħmel xejn biex jiprevjeni frodi jew iżid it-trasparenza fil-kontratti għal din ir-raġuni għandna id-direttiva ta' infurzar konna nixtiequ li naraw riżultati tal-implementazzjoni mhux impoġġu limitu ta' żmien hekk għal daw l-istazzjonament ta' ħaddiema ma jagħmel l-ebda sens u joħloq iżjed pis amministrativ. It-tielet, trasparenza jrid ikun ċar għal kemm għal kumpaniji u għal impjegati li l-kondizzjonijiet huma marbuta ma' kull stazzjonament f'kull stat membru. Jekk stat membru jridu kumpaniji rispettaw ir-regoli tagħhom, għamlu ċara u pubbliku x'inhuma dawk ir-regolamenti u u x'inhuma eżattament il-pagi minimi, etc. il-kumpanija mandomx għalfej joqdu jikru avukat biex ikunu jafu, għandhom imorru fuq website jittajpjaw it-tip ta' ħaddiem u jkollhom rapport ta' xinu dan, mandiġ tkun kwistjoni oħra. Diġa għanna il-kas lafar fi Svezja fej il-trade unions sforzaw kumpanija biex toħlo biex Eh, biex tħallas iżjed flus mill-paga minima. Dan jista' jkun di tista' tkun triq perikoluża għal protezzjonizmu u tillimita id-dritt ta' moviment ta' persuni u prodotti. Ma tistax tiċċitja l-affarijiet jekk għandek idej fuq il-mejda. Issa għandna il-funzjonament ta' suq intern, imma nħanni ngħid li fidejn għandna l-futur tal-Ewropa, mhux ta' suq intern biss, ma nistgħux nħallu eh, li nfusna nimxu bl emozjoniet tal-ġurnata u id-deċiżjoni tagħna għandhom ikunu bazata fuq id-dejta, fuq l-informazzjoni u fuq il-fatti. Ir-regoli hemm bżonn ikunu ċari għall-kumpaniji m'għandniex intu għom amministrazzjoni zid zejda, speċjalment il-kumpaniji zaru dawk medji, l-SMEs. Aħna aħna x'nibħu bl-istazzjonament ta' ħaddiema. Il-kumpaniji kienu kapaċi jikbru grazzi għal dal-fenomenu fil-passat il-mobilità ta' servizzi li tiġi salvagwardjat għal ġenerazzjonijiet futuri biex bekk l-skills kunu jistgħu jiġru min-naħa l-oħra tal-Unjoni. Allura nħares il-qudiem għal kooperazzjoni tagħna fuq da' suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna dita u issa ngħaddu għal Surguga. Grazzi ħafna u l-odwa tajba għal kulħadd. Kollegi, rapporter, grazzi ħafna tax-xogħol li sar sissa. Fil-proposta li għanna dwar direttiva fuq il-stazzjonament tal-ħaddima f'kompetizzjoni ġusta fejn jaraw naraw id-drittijiet tal-ħaddima u naqbel magħhom iżda l-proposta l-abbozza proposta għandha bżonn ħafna xogħol biex niksbu il-mira tagħna fl-Unjoni Ewropea kollha kemm U miex kwestjoni ta', ta, ta bejn l-Europa tal-Vantu tal-Ponent. Personalment, Flimkien mal-kollegi tal-PPTA ressa għanna numru ta' emendi li jindirizzaw il-problem li jen fil-11 il-membru. U Għemmek għed nitkellmu dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà li ma kienx qed jitqies. Allura hemm kwistjonijiet li rridu jissemmew. Fir-rigward ta' definizzjoni ta' remunerazzjoni, l-opinjoni tar-rapporter U l-emenda li suġġerejt jiena u għall inċaqalqu il-salarju minimu għaliex dal-kunċett għandu eh, ċertezza legali. U l-kunċett ta' rati minimi huwa magħruf sew fil-istati membri. U l-applikazzjoni tagħha eh, ukoll jimmina s-social dumping. Issa fi rigward tas settur ta' trasport, hemm numru ta' emendi li enfasizzaw li l-Kummissjoni trid toħroġ proposta leġislativa ġusta eh, għal ħaddiema f'dan is-settur. Ġifieri jekk dan ma jsirx, eh, il-settur ta' trasport jesperjenza effetti negattivi tagħhom b'inqas kompetittività pereżempju. Jiena ma naqbilx mal-proposta ta' perjodu ta' 24 Eh, xar eh, proposta minna tal-Komissjoni u l-proposta tal-rapporter li nillimitaw dal-periodu għal sitt xhur bħal ma rajtu fl-emendi tiegħi. Restrizzjonijiet għal libertà tal-provvista ta' servizzi għandha tiġi projbita. U fejn tidħol l-direttiva ta' rinforzar li għandha tiddetermina l-periodu limitat ta' kemm għandhom jingħataw is-servizzi. Allora m'hemmx bżonn ta' dawn il-dati u speċifiċitajiet eh, ta' setturi differenti. Dan joħloq frontiera sproporzjonata bejn is-setturi, speċjalment għal kumpaniji li japplikaw pereżempju għal eh, kontratti li jmorru li l-in mill-24 xar. Jina nemmen li rapporter si joħroġ b'approċċ aktar bilanċat li jkun tajja pal unjoni Ewropea kollha kemmi mill-emendi li ressaqt jiena nara l-olloħut mill-kollegi tiegħi bħal ICR e u SND li jasbu l-istess, allura naħseb li għandi opinjoni pozittiva fuq il-komitat imko u Herqan nisma eh, l-emendi, l-kompromess li se laħab l-emendi li tresqu. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal signora Gempert. Grazzi ħafna. Sur President, jien nixtieq nirringrazzja l rapporter għax xogħol kostruttiv li għamlet. U xtaqt insemmi tliet punti li issemmew mod partikolari. L-ewwel net il-mistaqsija ta' sinjura Xalde Moses. Jekk il-bażi legali għandix titħalla lill kumitat legali. Naħseb illi għanna nżommu mal-kontenut li huwa importanti għassu intern. U naħseb li dinja l-aħjar proposta. Tieni punt. Li tkopri l-punta sul karas illi hemm diviżjoni bejn l-Ewropa tal-Vantu tal-Punent fuq dil-kwistjoni u qed nitkellmu fuqha. Iżda nemmen illi dan huwa mhuwiex il-mod it-tajjeb kif għandna niddiskutu dil-kwistjoni għaliex fuq lat qed nitkellmu dwar is-suq intern u qed nitkellmu wkoll dwar il-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema. Allura ir-rispett tal drittijiet tal-ħaddima u tal kondizjoniet tal-ħaddima li jiġu minn pajjiżi differenti li għandhom għafas legali differenti u jista' jiddiskrimina eh, kontra daw il-ħaddima. Li jiddiskrimina kontra min għandu salarjola, per eżempju. Li eh, jitħallas inqas jew iktar għall-istess xogħol. U dan imur kontra l prinċipi tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' diskriminazzjoni. U punt ieħor fuq dan huwa jekk dawk il-ħaddiema li jintbatu eh, f'pajjiżi pereżempju fejn hemm salarju ola, il-seta ta' xiri tagħhom eh, tintilef. u jekk jitħallsu iktar, dak jibbenefika wkoll il-pajjiżi il fejn ħajjintbatu il-flus, ġifir il pajizu ta' oriġini tagħhom. L-ritnejt ngħid huwa li eh, dan huwa protezzjonizmu illi pajjiżi oħra qed jiffoka fuqhom sabiex nassiguraw illi il-ħaddiema minn pajjiżi fejn għandu salarji aktar baxxi ma jiġux diskriminati kontrihom ikun jistgħu igawdu bisħieħ id-drittijiet tagħhom u jgawdu il-ħajja tagħhom fil-pajjiż fejn jintbatu. Dan huwa importanti ħafna. Grazzi ħafna, issa naddu għas Ivan Stefanek. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena naħseb li din il-proposta hija eżempju ta' dak li mandiġ tamel Komissjoni Ewropea dak jimmina l-prinċipju ta' sussidjarità u mandiġ ma natux kas kolla realtà li 14 il-Parlamenti Nazzjonali me 11 il pajis japplikaw diġa opinjoni tagħhom fuq allura din hija indikazzjoni illi hemm xi ħaġa ħażina b'di direttiva. It-tieni punt huwa ċar li din il-proposta tipprova żżid aktar burokrazija u din hija xi ħaġa li ma rridux it-tielet punt dan imur biċċar kontra id-dritt il-libertà tal ċaqli eh, u l-libertà tal-kummerċ fl-Ewropa. U sfortunatament din tmur kontra il-kompetitività Ewropea. Naħseb li din il-proposta hija waħda problematika tassew u huwa diffiċli li eh, nimmaġinaw li aħna ħanna poġġjaw din il-verżjoni ta' direttiva. Grazzi. Grazzi ħafna u qed nara li l-shadows tagħna waslu allura Igor Fidik. Grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel qed xtaqt nirringrazzja lir-rapporter għax-xogħol fuq dan il-fajl sensittiv u importanti ħafna. Mill-emendi illi tresqu minnaħa tal-membri, għabbazi teknika, għabbazi tal-laqa li saret ġimatejn ilu, huwa ċar illi l-pożizzjoni tal-gruppi huwa differenti ħafna. Kif issemma diġà bosta drabi fl-iskambju ta' informazzjoni, għanna l-grupp tal-ħodor li appoġġja din id-direttiva bisieħ. Rigward il-terminu ta', ta tul ta' din id-direttiva, l-opinjoni tal-grupp tagħna ma nbidilx dak ta' 24 xar huwa twil wis fl-opinjoni tagħna. Allura mm, aħna favur illi innaqsu dan il-periodu għal 12 il-xar jew anke sansitra 6 xhur kif propost mir-rapporter. Mill-emendi huwa ċar ukoll illi il-pożizzjoni tal-grupp fuq il-kwistjoni huwa differenti ħafna, varja ħafna u nitamal dil jista jintlaħaq kompromessa biex il-gruppi nkunu jistaw eh, jintlaħqu fuq il-posting separati. Wieħed mill-elementi ewlenin fuq din direttiva tal-grupp tagħna. Aħna tal-opinjoni illi libertà ħilsa tal-movimenti fl-Unjoni Ewropea għandha tiġi assigurata u titneħħa kull diskriminazzjoni għabbażi tan-nazzjonalità. Ta tal-istat membru fejn titħol l-impjieg, il-kondizjonijiet tax-xogħol jew impjiegi. Naqblu mal-grupp tal-ħolor fejn għanda ikunem għandu ikunem l-numerazzjoni ekwa u importanti ħafna u koll eh, dan ikopri salari li moru li l-in mis-salarju għanzi. Eh, u importanti u koll li direttiva titkellem bitċar fuq id definizzjoni ta' renumerazzjoni. U dan isir fuq livell nazzjonali biex tippermetti għal sistemi differenti li hemm fl-Unjoni Ewropea fejn tidħol renumerazzjoni. Allura, nistenna l-kooperazzjoni sħiħa u xogħol eċċellenti u nittamal nilħu kompromess il-naħseb li huwa possibbli. Grazzi. Grazzi ħafna Igor naddu għassur xwaba. Grazzi għafna, Signor President, nasib il-kwistjoni għawnek li għanna u diġa tressa minn tal-rapporter huwa komplikat ħafna l-kas. Nefem il-pozizjoni ta' dawk li huma favur din il-proposta li jgħidu illi għal wara ċerta perjodu ta' żmien dawk li qed jaħdmu flimkien f'kumpanija waħda għandhom jitħallsu bl-istess mod. Dinja xi ħaġa li naqbel magħha. U f'dak is-sens naħseb li 24 xar huwa perjodu ta' żmien li m'għandniex eh, immorru lil minnu. Iżda forsi l-Kummissjoni tista' taċċetta. Iżda jekk qed nitkellmu dwar id-diskriminazzjoni, naħseb li lan il-qed niġġieldu eh, kontra diskriminazzjoni huwa kważi impossibbli biex jintlaħa. anka fir-reġjunijiet tiegħi. Sur Skepanja fil-Stuttgart għall-istess xogħol għandek tlet darbit aktar xol, aktar salarju mill-li eh, f'post ieħor rurali. U dan ġifir, fl-istess reġjun tiegħi għandek dawk dik il-differenza fis-salari. Issa qed tgħid li ħadd tarmonizza dan kollu fl-Unjoni Ewropea kollha kemm dan mhuwiex possibbli. Allura rridu eh, nwarbu din l-idea. U jekk tħares li termini konkreti per eżempju direttiva ta' l-infurzar, dak li tagħmel fil-frontieri bejn l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea tara illi hemm prattika illi sempliċement twaqqaf il-ħidma transkonfinali. Naqbel li r-regoli għandhom jiġu rispettati u għandhom jiġu applikati, iżda r-realtà, dak li turina r-realtà u illi dawn ir-regoli tant huma komplikati, tant huma uh, jibsa, illi sempliċement ma tipprovdix is-servizzi tiegħek bejn pajjiż u ieħor bejn il-frontier u din hija xi ħaġa li qed niġġieldu kontriha. Aħna rridu illi eh, regoli ikunu rispettati iżda illi il-ħidma bejn il-frontieri tkompli. U din hija xi ħaġa wkoll li bħalma għal sur kalas nittama li nsibu kompromess. Grazzi ħafna, grazzi. Naddu għal Signora Ruġa. Uh, just, just to Tun fon <laughs> Just to agree. Xtaqt. Naqbel mal-kollegi tiegħi. Illi huwa dokument importanti ħafna iżda dokument li għandu jiffaċilita il-ġustizzja fil-kontinent tagħna u mhux taqsam il-kontinent tagħna, speċjalment kif qed nitkellmu dwar il-punent u l-vant tal-Ewropa. U jekk dan imur kontra il-libertà tal-moviment tal-ħaddiema u servizzi f'dak il-każ Eh, ħam namlu eh, disservizz għal eh, settur għal suq intern tagħna. Allura ejja narraw il-kwistjonijiet mill-perspettiva ta' suq ewlien il-qed niġildu għal hawnhekk u għal kompetizzjoni ġusta wkoll ejja nħarsu minn dik il-perspettiva. Grazzi ħafna Evelyn, malajr malajr. Eh, kif eh, ma interpretajtuni ħażin naħseb mod apposta dan mhuwiex metodu tajjeb. L-idea tiegħi li kollok pagi ekwi għall-istess xogħol fl-istess post. Qatt ma tlabna għal l-istess salarju fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Issa, it-tieni punt tiegħi ma nistax nippermetti ħaddim Ġermaniż fuq sita kostruzzjoni biex jitħallas aktar minn Pollak jew Rumen e, e, e, li jaħdem barra l-Ġermanja. Allura ejja ma namlux diskriminazzjoni f'post partikolari f'kumpanija partikolari. Dak kien il-punt tiegħi. Grazzi. Jina xtaqt nejt li napprezza Krista l-ispirtu tijek tal-konsens u għanna pozizjoni differenti naħseb li tifimma li hija kwistjoni importanti ħafna għal ħafna minna jina naqbel ma dawk li eh, jaraw għaliex eh, il-Kommissjoni tresqed il-proposta għaliex hemm 11 il-yellow card. Eh, Jiena kontra dan minħabba raġuni differenti u raġuni li fil-PP e aħna kontra diskriminazzjoni, aħna kontra il-salary dumping. Aħna kontra il-disrispett ta' drittijiet tal-ħaddima. Dak mhuwiex il-punt li qed niddiskutu, dak aħna naħsbu li rridu niġġieldu għad dawk id-drittijiet b'mod differenti, b'mod li ma joqtolx il-libertà tal-moviment, il-drittijiet tal-ħaddima u ma jkissirx il-pilastri tal-suq intern tagħna u ma jaqtolx l-impjiegi lanqas li ma jagħmilx iċ-ċittadini li jduru kontra l-Unjoni Ewropea. Il għaliex aħna ħankomplu eh, nżidu l-burokrazija, nżidu l-ostakli, qed inkomplu nagħmlu aktar diffiċli għal kumpaniji żgħar biex jimpjegaw, qed nagħmlu aktar diffiċli biex ikun hemm eh, kummerċ ħieles fl-Ewropa. Eh, jekk inti trid xi ħaġa, itlob għal mikrofon iżda nixtieq nagħti l-opinjoni tiegħi jien ukoll. B'mod konkret x'inhuma l-kwistjonijiet? l-armonizzazzjoni minima se twassal għal aktar frammentazzjoni. Il-kwistjoni ta' subcontracting huwa perikolus ħafna għaliex bażikament qed tagħmilha inqas ċara. L-istess kumpanija għandha tagħti salarji differenti għal ħaddiema tiegħu skont minn hu l-kontrattur ewlieni ta' ħaddiema. Dan se jwassal għal telfin tal-impjiegi. Il għaliex mhux se tkun tista' eh, taqbel mal-drittijiet tal-impjegaturi kollha. Naħseb li kemm dita u għana li tkellmu dwar eh, dal-punt mod estensiv. Inti toqtol it-trasferimenti bejn ġo kumpanija stess illi mm, teoretikament ma jistawx ikunu ta' eh, anqas minn sitt xhur. Dan ma jżidx valur u biċċar tagħmel ħsara għal moviment tal-ħaddiema. U dan imur kontra regolament Ruma wieħed. Il-kwistjoni ta' min se jieħu post dawk il-ħaddiema li jintbatu barra mhijiex ċara huwa fi żmien ta' meta jintbat eh, eh, eh, il pozizjon ta' dak il-ħaddim tiċċaqlaq tiġi kkanċellata. Issa Is-salarju hija kwistjoni nazzjonali, il-remunerazzjoni hija xi ħaġa vaga ħafna. Inċertezza kbira fuq x'tinkludi u x'ma tinkludix hija differenti f'kull stat membru għandna rati minimi ta' pagi u dan huwa dak illi għandu jibqa' jintuża. U nixtieq ngħid ukoll li huwa importanti illi tinforza dak li għanna. Lusi inti jett li jem problema ta' abbuż fl-interpretazzjoni, u meta jem abbuż fl-interpretazzjoni tal-liġi, eh, jew liġi li għan ta' ħazin, mish kwestjoni li tbiddel il-liġi, imma li tapplika il-liġi b'mod adekwat. U dak huwa dak li għanna namlu fl-Ewropa. Grazzi ħafna, jekk memx aktar persuni li xtaqu jitkellmu, f'dak il-kas imur lura għal-rapporter biex tala. Grazzi ħafna kollegi. Kontet nisma dan id-dibattitu huwa ċar għal kulħadd li se jkun diffiċli ħafna biex nsibu uh, eh, aspetti komuni flimko fuq dan il-punt delikat ħafna. Iżda naħseb iridu nippruvaw insibu xi ħaġa u diġa qed meta ftaħ dan id-dibattitu li xorta naħseb li huwa possibbli li niksbu jew nippruvaw niksbu xi tip ta' kompromessi fir-rigward tal-kompetenza tal-istati membri f'dan is-settur fil-parti tal-immigrazzjoni, il-parti tal-tul eh, ta' żmien u nħallu fidej ġuri biex jħossib il-bażi legali. Iżda, għandi wara dan id-dibattitu għandi dubji serji tiegħi. Naħseb continue. Thank you. I, I... Jena se niprova namla l-mutija jina kont qed nisma' sur Karas li għadu kif tela issa iżda naħseb dak li qal tan raġuni biex nemmen li jista' jkun li insibu eh, xi tip ta' kompromess. Se jkollna shadow meeting fit-tnejn ta' Mejju. Jekk jogħġobkom tgħid il-President rispettaw ir-rapporter li qed jala d-dibattitu. Grazzi. Well, to make it... Fil-qosor, tgħid il-rapporter, se nagħmel l-almu tiegħi biex nara jekk jirnexxilniex insibu kompromess iżda wara dan id-dibattitu għandi dubji tiegħi eh, fuq is-suċċess. Iżda nittama li se tinaqdu miegħi ix-shadows biex insibu, verament nippruvaw insibu kompromess u ikonna opinjoni komuni la li xek ma namlux dan ma nixbu xej, irridu eh, nsibu kompromess biex nsibu soluzzjoni. U naħseb li dan is-soluzzjoni eh, eh, trid tkun għal-ġit tal-Unjoni Ewropea għal kumpani u għal ħaddim. Għazda se nkompli b'din diskussjoni meta jkonna skambju ta' informazzjoni, nittama li niġi lura b'numru ta' kompromessi illi jaduna fl-imkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kristel nawguralek fuq dar rapport il-votazzjoni fimka se tkun fil-11 ta' Mejju u fil-Komitat ta' Empel eh, se tkun fil-13 ta' Lulju. U b'hekk nagħlqu dan il-punt u issa kollegi jekk joġobkom sibu postkom u nimxu għal-punt li jmiss fuq l-agenda, il-punt fuq il-, -punt l-att aċċessibilità Ewropew, ir-rapporter l-Onorevoli Lockegaard għandna mija 534 emenda. Who is replacing uh, the rapporteur? Min qed jieħu post ir-rapporter? Ġej fil-fatt, tajjeb, mela ser nistennew ftit sakemm jidħol. Okay, Martin, you have the floor. Martin, għadilek il-kelma. Nil-għok maħna. Iva. Uh, Thank you, Chair. Grazie ħafna, Signora President. Grazzi ħafna. Ma nafx qed jiġri dal-għodu, però għandna dibattitu li huwa għaddej jekk joġobkom isemgħu l rapporter Ser nieħu dan bħala sinjali li hemm interess kbir għal dan il-fajl. Kont ħerqan ħafna l-votazzjonijiet dwar dan ir-rapport. U l-ewwel nett nixtieq nur rispett u nirringrazzja lil shadow rapporters kollha naħseb li kellna negozjati tajbin, ħaqna ħafna riżultati u naħseb illi il-fatt illi għandna daqstant kompromessi fit-test juri illi il-gruppi responsabbli kollha huma wara dan rapport jekk nikkonsidraw kemm importanti kemm diffiċli u komplikat dal-fajl Naħseb illi ilħaqna ħafna riżultati. Għalhekk nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters kollha, li tim tiegħi, li segretarjat. Naħseb illi l-koll għamlu xogħol tajjeb ħafna. Naħseb illi dan se jkun sinjal tajjeb illi il-Parlament huwa serju f'dak li qed jagħmel irridu intejbu il-kundizzjonijiet għal organizzazzjonijiet ta' nis b'disabilità u nis b'disabilità naħseb illi dan huwa punt importanti fl-Ewropa. Naħseb li se jkun hemm negozjati diffiċli fil-Kunsill anzi u l-Parlament irid juri li aħna responsabbli u jista' jkollna approċċ kemm ambizzjuż u kemm realistiku Nirringrazzja l kulħadd, nispera li l-maġġoranza kbira ta kom tistaw tabboġġaw ta' rapport. Grazzi kollegi, xi ħadd kulħadd għandu għanzi l-lista tal-votazzjonijiet u l-karta tal-votazzjonijiet. One second. Okay, we start with a vote. Tajjeb, naddu għal votazzjoni. Kompromess wieħed favur. Kontra. Astensjonijiet. Għadda. Naddu issa għal emenda 21. Favur. kontra, astensjonijiet, niverifikaw. Emenda 21, niftu l-votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Mux qed taħdem. Hija prova il-magnet l-oħra. tajjeb. Mm, l-emenda maddiċ. Mela ngħaddu issa għal emenda 24 din qiegħda f'paġna 7 kulħadd sib il-paġna emenda 24 favur kontra astensjonijiet m'għaddietx. Issa ngħaddu għal emenda 33 li edha f'paġna edha f'paġna dissa, però fil-lista tal-PP hija f'paġna 10. Emenda 33 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Nadusa għal emenda 37 li edha f'paġna 11 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 317 favur kontra astensjonijiet Nivverifikaw. Nivverifikaw emenda 317. Maddiċ. Emenda 321 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 323 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. Emenda 323. Kulħadd ivvota il-votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ddiet. Emenda 11. Favur, kontra, astensjonijiet ma ddietx. 38. Din taqa' Le, anzi, nivvotaw fuqa. Emenda 38 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. Nivverifikaw fuq kompromess 2 kulħadd vota. Tajjeb. Il-kompromess għadda, issa ngħaddu għal Emenda 325. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddiċ. Kompromess tlieta. Favur? Kontra? Astensjonijiet? Għadda. Emenda 44 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 26 Le. Kollegi, ser nivvota fuq emenda 26. Favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Emenda 26. 46. Le, anzi, emenda 28 tajt il kelliema Fuq paġa 15. Favur kontra stensjonijiet maddiċ. Emenda 51. Din taqa. Emenda Kollegi, naddu għal kompromess serba favu kontra astensjonijiet għadda. Emenda 37. Favur kontra astensjonijiet maddieċ. Emenda 39 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 42. Sibtuwa, eh, dalu għodu verettaġ li tajab ħafna. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 44 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 5b favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nivverifikaw kompromess 5b votazzjoni miftuħa votazzjoni maluħa. Maddiċ kompromess 5b maddix. Issa nadu għal kompromess 5a favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 55 favur Ser nivvotaw fuq emenda 303 u design u 56 dawn huma identiċi favur kontra astensjonijiet maddewx. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 7 favur kontra astensjonijiet għadda. Compromise Amendment 8. Compromise minja favu kontra astensjonijiet għadda. Kompromess disa favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 52 favur kontra astensjonijiet għaddit. Nivverifikaw. Il-votazzjoni miftuħa? Votazzjonija magħluqa. L-emenda maddiċ. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għaddit għadda kompromess. Emenda 53 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 63 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 59 favur kontra astensjonijiet niverifikaw. Emenda 59 verifika maluqa. L-emenda għaddiet. Kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 15 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 509. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 94. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 17. Tal-kalt. Favur. Kontra. Astenzjonijiet Nivverifikaw. Emenda 17. Votazzjoni malu għal emenda ġiet adottata. Emenda 510 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 95 tal-peti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Komprom anzi, kallima diskuza ruħa emenda 55 favur. Favur, kollegi, ollu idejkom, tnejn biss, tajjeb, kontra, kontra tlita biss, astensjonijiet, nif-verifikaw. nivverifikaw fuq emenda 55, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu għamaddiċ. Kompromess batax. Favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess Kompromess 18. Favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 17. Favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 534 favur kontra astensjonijiet għaddiet. nivverifikaw. Votazzjoni magħluqa maddiċ. Emenda 535 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 536 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 69 ta' tran favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 537 u 92 identiċi favur kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 539. Le, din tneħħiet. Le, Iva, il-kelima tajt 539, favur kontra stensjonijiet maddiċ. 540. Wieħed u erbajn u wieħed u sittin favur kontra stensjonijiet maddewx. Emenda 71 ta' tran favur kontra astensjonijiet maddiċ. Trans uh, 70. Emenda 72 ta' tran favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 62 tal-Ampel. Favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Nivverifikaw. Emenda 62 ta' Ampel. Votazzjoni maluqa. L-emenda maddiċ. Nadu issa għal kompromess 20 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 21 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 66 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 561 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 562 u tran 77 identiċi favur kontra astensjonijiet għaddew. Emenda 563 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 101 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 564. 59 u 78 identiċi favur kontra astensjonijiet madewx. Emenda 100 anzi le, emenda 500 il-kelima tiskuża ruha emenda 104 tal-peti favur kontra astensjonijiet m'għaddiex emenda 565 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex kompromess 29 favur kontra astensjonijiet Issa eh, emenda anzi dikta Compromise Amendment? Compromise Amendment 23. Emenda 23 dawk favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 576 u 577 huma identiċi dak favur, dak kontra astensjonijiet adottata. Issa, numru 24, Dak favur, dak kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 107 Dak favur, dak kontra astenzjonijiet ma ġietx aċċettata. Emenda 68 impiegi. Dak favur, dak kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. U issa di lista komplikata ta' votazzjonijiet, Hudu paċunċja bija. U issa naddu naddu għall-emenda design. f'paġna 68 fil-lista tal-PPE. Skużawni dak li għandu għoddini. Mela, emend 94 da favur da kontra astenzjonijiet għamix aċċettata. Emenda 101 u din edha f'paġna seba tal-PPE. Hmm. Insomma, 101 da favur da kontra astenzjonijiet mhux aċċettata. Mela, mela xi nista' naddu għal 116 dak favur daw kontra astensjoniet mhix aċċettata. Nidu nimxu l-qoddim, kollegi. Nifraħ il dawk li għamlu l-emendi ta' kompromess, <laughs> nawguralhom. Kollegi, naddu għall-emenda Silenzju kjoġobkom. L-emenda 165. F'paġna 78 għal PPE. Le, le. Daw favur, daw kontra, astensjonijiet mhix eċċettata. Emenda wieħed da favur daw kontra astensjonijiet nivverifikaw. Verifika maluqa le għada le. Titizit il-vottijie, eh? jienet ma pepe mela. Naddu. No, għallu numru wieħed tran dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Peti issa dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda tnej fam dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 167 dak favur, dak kontra, astenzjonijiet mhix aċċettata. Emenda erba, dak favur, dak kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. Kulħadd favur li nakvot? All right, qed insasi biss. Mela, memx blog vote Andrea, skużani. U issa nieħdu l-emendi kollha tal-fam, emenda erba, dak favur, dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata, emenda ħamsa, dak favur, dak kontra mhix aċċettata, emenda sitta, dak favur, dak kontra stenzjonijiet, astenzjonijiet mhix aċċettata. Emenda seba dak favur dak kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. Emenda 8 dak favur dak kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. Numru 9 dak favur dak kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. Numru 10 dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Numru 11 dak favur dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Anzi. Check amendment 11. jaw elettronikament numru 11. adottata fil fatt Grazzi. Emenda Emenda wieħed taqa. Mela ngħaddu. Mija u tnej u sebgħin dak favur da kontra stenzjonijiet, mhix aċċettata. Mija u u sitta tajt il-Presidenta. Rejected. You want to have a check? We check. Verifikaw numru 172 kollegi. Mish aċċettata. Ok, amendment 6. Mela, peti, emenda 6. Dak favur, dak kontra astensjonijiet mish aċċettata. Emenda tlieta mill-impjiegi, dak favur dak kontra mhix aċċettata. Emenda 13 fam, dak favur dak kontra mhix aċċettata. Emenda erba fam, dak favur dak kontra mhix aċċettata. Emenda 15 taqa' emenda erba' e, impjiegi dak favur dak kontra Assenzjonijiet adottata. Emenda mistax fam. Dak favur kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. 173 emmen Emenda 5 tram. Dak favur. Mm. Okay. Amendment 176. 176 dak favu, dak kontra stensjonijiet mhix aċċettata. U issa emenda 5 tram dak favu, dak kontra stensjonijiet Yeah, that's what we're doing. Okay, we open the vote for Mela votazzjoni miftuħa l-emenda 8 tal-Peti. Votazzjoni miftuħa. Closed. Rejected. So now amendment 5 Tran. Favor? Issa emenda 5 Tran, dak favur, dak kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Nivverifikaw emenda ħamsa tran. Votazzjoni magħluqa. U adottata. Emenda 18 fam dak favur kontra stensjonijiet adottata. Emenda seba' impjiegi. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet mhix aċċettata. Emenda 10 u 17 flimkien identiċi daw. Dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 177 dak favur kontra astenzjonijiet mhix aċċettata emenda seba tran dawk favur kontra stensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 20 fam dawk favur dawk kontra stensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 8 tran dawk favur kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Emenda 9 tran ukoll dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhix aċċettata. Niċċekkjaw, niverifikaw elettronikament emenda disa tran. Verifika malu adottata. Emenda 178 dawk favur kontra astensjonijiet nivverifikaw l-emenda 170. The vote is closed. Rejected. Amendment 100 and... Maġiċ eċċettata, 179, 8 daw identiċi. Dawk favur dawk kontra astensjonijiet ma ġewx eċċettati. Emenda 180 u 12 flimkien għax identiċi dawk favur dawk kontra astensjonijiet mhux aċċettati. Emenda le. Emenda 21. Emenda 21. Dak favur, dak kontra, astensjonijiet mux aċċettati. Emenda 11. Tran. Dak favur, kontra, da favorint. All right. Kontra astensjonijiet adottata. Emenda 12. Dak favur, kontra astenzjonijiet mhix aċċettata. Emenda 13. Le? tridu niverifikaw, niverifikaw emenda 12. Votazzjoni miftuħa u maluqa u għaddiet. Emenda 13 tran dak favur, dak kontra, astensjonijiet, Check. votazzjoni ftuħa maluqa għaddiet. Emmen emmenda 181 dak favur, dak kontra astensjoni ta' dottata. Emenda 82 u 14 jaqaw issa rridu nimxu l-qoddim għal paġna paġna 94 PP, emenda wieħed 92 u emenda 16 li hum identiċi. Dak favur daw kontra stensjonijiet mhix aċċettata. Issa emenda 193 u 17 flimkien, dawk flimkien għax identiċi, Dak favur daw kontra stensjonijiet mhix aċċettati. Emmeja 94 dak favur daw kontra astenzjoniet mish aċċettata emenda 17 tran favur kontra astenzjonijiet mhix aċċettata emenda 195 favur kontra astenzjonijiet adottata emenda 6 taqa ma mela issa naddu għall-emenda 24 fam votazzjoni mhix aċċettata. Emenda 17 peti votazzjoni mhix aċċettata. Emenda 7 votazzjoni adottata. Emenda 200 votazzjoni adottata. Emenda Mitej kienet ċara ħafna ma jek tridu niverifikaw namluha votazzjoni miftuħa, madwoqa, għaddiet, anzi, anzi, hemm il-vot tiegħi mal-PPE għax m'għandekx kadi. Mela adottata, bujet. Emenda 18, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda 8, votazzjoni Le, Iva, emenda 8, votazzjoni. Adottata. Emenda 9 taqa, 201 taqa, u nad ninżlu l-isfel għal 206 dak favur kontra stenzjonijiet adottata. Emenda 11 votazzjoni adottata. Amenda 210. Anzi 11. Dak favur kontra astensjonijiet accettata. Emenda 13. Votazzjoni adottata. Emenda 212 tnax. Votazzjoni. Niverifikaw elettronikament. tnax. Votazzjoni miftuħa, maluqa u ma diċ. emenda 213 u emenda 13 u identiċi votazzjoni adottata, adottati. 214 taqa. Mela naddu għal-emenda 20 peti. Kollegi ħudu paċenzja bija. Emenda 20 peti. Votazzjoni mhix aċċettata. Emenda 14 votazzjoni adottata. Emenda 15 u 215 identiċi daw votazzjoni għalihom adottati. Emenda 14 impjiegi votazzjoni mhix aċċettata. Emenda 218 votazzjoni mish aċċettata. 220 votazzjoni Skużawni, għettajt il-Presidenta, irridu nivvotaw fuq l-emenda 219, skużawni. Favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa 220. Votazzjoni għaddejja mhix aċċettata. 221 votazzjoni għaddejja. Mhix aċċettata. Emenda 23 taqa. Issa morru għal emenda 26 tal-fam. Votazzjoni għaddejja, għax biznija, votazzjoni għaddejja, anzi, għanna fam 26 l-ewel. Sibtuwa? paġna 97 fil-lista ta' votazzjoni PPE, emenda 26 fam, votazzjoni għaddeja. Mhix aċċettata. U allura issa mmorru mit l-emenda tal-peti 23. Votazzjoni għaddejja. adottata. Emenda 222 votazzjoni għaddejja mhix aċċettata. Anzi, anzi, għalde votaw kontra. Mela, nerġaw. Verifika elettronika għaddeja, hemm wieħed nieqes. Le, le, mhux jiena. Mela adottata. U issa 223 jaqtaqa, 24 taqa. Emenda 17 dawk favur kontra sensjonijiet adottata. Nitċekkjaw. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Two missing. Vote is closed and it's Votazzjoni maluqa u maddiċ. Emenda 226. Andreas 226. Dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 227 u 28 identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 229 dawk favur kontra favur, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 25 tal-peti, favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 15, empil, impiegi, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 230 u 6 u 230 u 26 li huma identiċi, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 231. dok favur. Kontra. astenzjoniet, Maddiċ. Emenda 27. Tal-peti. dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 27 fam. dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ Emenda 16, impjiegi. dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Emenda 18, dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Issa, l-bqija jaqa kollox u naddu għal 233 mm, adottat, fam 28 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18 impjiegi favur kontra astenzjonijiet maddiċ. u 38 u 39 identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 237 taqa u naddu għal 200 fam emenda 31 daw favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 245 32 eh, u 22 tram Eh, dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal emenda 246, emenda 33, fam u 23 tran identiċi, 3 li dawk favur kontra astenzjonijiet adottat. Issa naddu għal emenda 247 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela, nivvotaw fuq 247 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u maddiċ. Emenda 248 u emenda 35 peti identiċi. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 249 250, 251 u tran 24 li huma identiċi dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 6 kult. Anzi din taqa. Emenda 20. Emenda 20 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 21 taqa. Emenda 255. Anzi, emenda 22 tgħid il-kellim. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 255 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet adottata. Mela, emenda 24 eh, ġiet irtirata. Mela ngħaddu għal peti 37. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Issa fam 35 dawk favur? Le, anzi, dawk favur iva, 35 fam, favur kontra, astenzjoniet, madiċ. Issa, tran 25 dawk favur kontra, astenzjoniet addottata. Peti, 38 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet, madiċ. Peti 39 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet, madiċ. Issa naddu a citations. Kważi spiċċajna kollegi. Emenda 164 u kult wieħed u peti wieħed li huma identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa fl-aħħar votazzjoni nominali favur kontra astenzjonijiet Iva, għandek raġun, elettronika, eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Jo, jo mi kotti, mi kotti kol, PPE. Vote is closed. Votazzjoni hija magħluqa. l rapporter Favur għaddit. 19 għal 0, votazzjoni jibsa u twila. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-rapport ta' Selin Farhajen fuq il-pjantazzjoni il-government eh, tal-2016 u 2020 fuq il-trasformazzjoni accelerata tal-gvernijiet digitali. Nixtieq nirringrazzja eh, l-kollegi kollha li ħadmu fuq dan dossier tgħid ir-rapporter, naħseb kienet kooperazzjoni tajba ħafna, grazzi ħafna u grazzi tal-votazzjoni. Thank you very much, Sabin. Grazzi ħafna Sabin, issa ngħaddu malajr malajr fuq il-votazzjoni li jmiss. Għanna lista ta' votazzjoni komplikata ħafna għal darboħra, għanna votazzjoni ta' kompromess tnejn dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess tlieta daw favur, dawk kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess erba, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess ħamsa, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess sitta, dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess seba, favur, kontra astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal emenda 39. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. Emenda 40 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess 10 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 43 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 44 daw favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess 8 daw favur kontra astenzjonijiet addit. Emenda ta' kompromess disa, dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet adottata. Emenda 50 favur, kontra t maddiċ. 51 favur kontra astenzjoniet adottata. 52 favur kontra astenzjoniet adottata. Issa naddu għal emenda kompromess 11 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess 12 favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal emenda 69 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 71 favur kontra astenzjonijiet adottata. 72 favur kontra astenzjonijiet adottata. 73 favur kontra astenzjonijiet adottata. 74 favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa naddu għall-emenda 77 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 78 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 79 favur kontra astenzjoniet adottata. Tridu t-ċekjaw 79 mela votazzjoni miftuħa l-emenda 79. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din ġiet adottata. Emenda ta' kompromess 15 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet adottata. Emenda 82 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 83 dawk favur kontra astenzjonijiet addit. Emenda ta' kompromess 13 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess 14 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa ngħaddu għal emenda 89 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda design favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda wieħed u favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 92 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 93 favu kontra astenzjoniet maddiċ. Naddu l emenda 97 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għanna l-premessi, kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet adottat l axar vot, eh, votazzjoni elettronika. No, check no, l'altro, no, poi il blocking. Poi c'è il blocking, giusto? 31. Eh, mela għanna emenda 31 u Congratulations to the rapport. Mela, għadda, Sabin, nifirħulek. Two 32 favur il-vot finali. Grazzi kollegi, issa naddu għal votazzjoni li jmiss li hija il-rapport ta' Rosa Tunes fuq il-geoblocking u formi differenti ta' diskriminazzjoni bazi ta' nazzjonalità tal-konsumaturi, bazi ta' residenza jew eh, il-posta fejn jiexu u fiħdan issu eh, wahdini. Wants to take the floor? Il-rapporter ixtieq jitkellem? Ruġa, jek joġbok. Iva, jina xtaqt nejdilkom ftakru li aħna kumitat għassu u lini u l-protezzjoni tal-konsumatur u l-konsumaturi tagħna rridu aċċess għal servizzi tagħna mill-kontinent rik tagħna u l-kummerċi eh, l-industrija trid tati dawn is-servizzi lil konsumaturi aħna rridu niftħu s-suq tagħna u dan huwa lan ta' dan il-rapport fuq il-geoblocking. Grazzi Ruġa ta' dan ix-xogħol eċċellenti u ngħaddu għal votazzjoni emenda 80 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda ta' kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 83 favur kontra Astenzjonijiet adottat. Emenda ta' kompromess tnejn dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal emenda ta' kompromess tlieta paġna 6 tal-PP e, dawk favur kontra astenzjonijiet adottat. Issa ngħaddu għal emenda 280 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 281 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 283 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 41. Le, di neħiet tgħid il-President. Lim t-verifikaw? Mela, nif-verifikaw 283 votazzjoni miftuħa. Check is closed. Votazzjoni jamaluqa u maddiċ. Amendment 284 in favor. Amenda 284 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. emenda 286 u kalt 27 eh, l-istess favur kontra astenzjonijiet maddiċ mela emenda ta' kompromess 30 a dawk favur kontra astenzjonijiet u maddiċ għaddit naddu għal emenda 45 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. itre 32 favur kontra anzi 32 taqa mela itre 33 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa, emenda ta' kompromess 14 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa naddu għal Emenda ta' kompromess 15 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess 16 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ġuri 46, grazzi Andreas, favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Ġuri 46 u din maddiċ. Mela, amenda ta' kompromess eh, zbataġ dawk favur kontra uh, eh, astenzjoni ta' dottata. Issa naddu għal 325 dawk favur kontra astenzjonijiet adottat. Mela issa nadu għal 343 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Menda ta' kompromess 21 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Issa, menda ta' kompromess 21 a dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 369 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda anzi verifika elettronika għal 369. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni hija maluqa u maddiċ. Amendment 370. Emenda 374 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Mela namlu votazzjoni elettronika fuq 374, votazzjoni miftuħa. Buddinġi ta' adottata versus 13 naddu għal ġuri 58 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Ġuri 61 anzi Iva, ġuri 61 kollegi Yeah, but before... Okay, sorry. Yeah, you're right. Okay ok, ok, non importa. Compromise amendment 30. Amenda ta' kompromess 34 favur kontra astenzjonijiet adottat. Compromise Amendment 37 in favor. Amenda ta' kompromess 37 dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. Anzi, nivverifikaw elettronikament minn data kompromess 37. Votazzjoni miftuħa. Check, two missing, check is closed. Votazzjoni hija magħluqa u din għaddit. Amendment <clears throat> Amendment 71, colleagues, in favor. Emenda 71, kollegi, favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Emenda 72 favur kontra astenzjonijiet adottata. Emenda 414 taqa itre 53. Itre 53 dawk. Okay. Itre fi... Naddu għal itre 52 għansil ewel. Favur, kontra, astenzjonijiet adottat kult taqa itre 53 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 73 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet adottat. Amen. Emenda 65 juri favur kontra astenzjonijiet adottat. Emenda 416 taqa itre 54 jaqaw kol, tejt il-President. Issa, nvutaw fuq emenda 74 daw favur kontra astenzjonijiet adottat. Amendment 70 Emenda 75 daw favur Dawk favur, Andreas? Emenda 75. Kontra? Astenzjonijiet? Mhuwiex ċar, nagħmlu votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa fuq emenda 75. Vota col PPS, sì. Ancora due. Two more to vote? Tnejn oħra fadal biex jivvutaw, sinjuri. Okay, vote is closed and it's... Sjoni jamalu għaw din ġiet adottata emenda 75 adottata. Mela issa ngħaddu għal emenda jaqa kollox. Emenda ta' kompromess erba dawk favur kontra astenzjonijiet adottata. 433 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda itre 60 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Mela, 79, 434 u ġuri 68 kollha identiċi dawk favur kontra astenzjonijiet u din ġiet adottata. Issa naddu uh, citations it-tret favur kontra anzi favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Itret li ta' favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Nadu għal premessi, kompromess 39 favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda design favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet għadda. Nadu għal itra sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess sitta favur kontra astensjonijiet E dan kien block vote li ġie adottat. Naddu għal juri 5 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Juri 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 8. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 9 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 121 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. it 11 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Il-kompromess diġaġi adottat għalek nadu għal-emenda 125. Le din Le, fil-fatt emenda 125 u juri 10 identiċi favur kontra astensjonijiet maddewx. Kult minja favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tuni sekonda jek joġobkom. Allora, għamen. Compromise Amendment 32. No, no, no, eh, eh, Is adopted in block, so we move to... Il-kompromess 32 ġi adottat fil-block vote għalek naddu għal emenda 12 favur kontra stenzjonijiet adottata. Emenda 13 diġa votajna fuqa. Emenda 154 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Dawn l-emendi kollha jaqgħu għalhekk ngħaddu għall emenda 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 13. Ser nerġa' nibda l-votazzjoni. Kollegi, qed nivvotaw fuq emenda 13 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. We check on Amendment 13. Vote. fuq emenda 13, il-votazzjoni hija magħluqa. L-emenda ma ddiċ. Emenda 155, favur, kontra, astensjonijiet. Nivverifikaw. Nivverifikaw fuq emenda 155 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. L-emenda maddiċ. Emenda 156 taqa. Nadu għal kompromess 18 favur kontra astensjonijiet adottat. Emenda itre 17. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess satax, Favur, anzi dan votajna fuq fil-block vote nadu wissa għal emenda anzi kompromess 20 favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 174 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess 22 favur kontra astensjonijiet għadda emenda 181 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess 23 favur kontra astensjonijiet għadda Kompromess 24 ġie adottat diġà għalhekk ngħaddu għal kompromess 25 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 26 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 27 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 28 favur kontra Astensjonijiet għadda. Emenda 203. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tridu verifika għaw tajjeb sew niftu l-verifika. Emenda 203 nalqu votazzjoni u l-emenda ġiet adottata. 22 kontra 13, emenda 17 tal-kult, favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 29 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 30 favur kontra astensjonijiet għadda. Naddu għal Emenda 26 ta' itre favur kontra astensjonijiet maddiċ. Itra 27 favur favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nerġu niverifikaw itra 27. verifika hija magħluqa u l-emenda m'għaddiex. Kult 20 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Kompromess 32 votajna fuq diġà għalhekk ngħaddu għall-emenda 29 favur kontra astensjonijiet adottata. emenda 227 u emenda tal-juri 29 identiċi nivvotaw favur kontra astensjonijiet dewx. Emenda 30 favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 228 u juri 30 identiċi. Favur. Iva favur kontra astensjonijiet adottata. Point of order. Andreas. Siljada kif qaltinna illi 227 u 29 ta' juri għanna maġġoranza b'mod ċar, forsi nistgħu nivverifikaw dawn iż-żewġ emendi. Emenda 227 u juri 29. Niftħu il-votazzjoni dwar dawn iż-żewġ emendi għal verifika. Għaddew, naddu eh, għal emenda mis. Amendment 33, in favor. Amendment 33, in favor. Pagina 55 fil-lista tal-PPE. Emenda 33 favur kontra astensjonijiet adottata. jiddispeċini kollegi, mela dawn kollha jeqgħu ngħaddu għal emenda 23 tal-kult favur kontra astensjonijiet maddiċ. Konċerta istessaqsu għal verifika dwar din, verifika fil-fat. Kollegi, jekk joġobkom ivvotaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Juri 33 matiċ. Kompromess 7 adottajni diġa. Virginie. Grazzi, għandi l-impressjoni illi ma votajniex fuq emenda 240. Nistaw niverifikaw dan. Għattunna li taqa din l-emenda. Però m'għandix riżultat għal 79 jista' jkun li qbis xi ħaġa, aħjar nivverifikaw. Sekonda waħda sabiex nivverifikaw. Mela, għaluli illi mannix nivvotaw għalix emenda 79 ġiet adottata. Nadu sa l-votazzjoni finali, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għammaluqa. adottata b'29 tlieta kontra u erba' astensjonijiet. Grazzi lir-rapporter. Din hija dan huwa kontribut kbir għal konsumaturi ġewwa l-Ewropa. Grazzi ħafna Ruxja. Iridu nivvotaw fuq mandat issa. Sur De Jong, trid il-vot issa jew wara issa. Mela, dan isna dilek il-kelma. Grazzi ħafna. L-unika raġuni għaliex jiena staqsejt sabiex nitkellma eh, nitkellem huwa li għaliex kelli diskussjoni il-biraħ ma' rapporter dwar e-mail, illi irċivejna mant Europe me fost l-oħrajn dwar il-fat li jrid ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt għall SMEs u dawn jaħsbu li minkejja x-xogħol kollu tar-rapporter jista' jkun hemm inċertezza f'ċertu aspetti għalhekk jiena nissuġġerixxi illi mandew mhux trialogu. Però b'mod parallel niddiskutu wkoll mal-SMEs fuq it-ħassib tagħhom dawn huma l-punti li xtaqt inqajjem. Nisper li nistgħu naqblu dwar dan. Naddi il-kelma li Ruja rapporter. Iva, jiena naħseb li Dennis ukoll jista jaqbel li għana tejjibna te, speċjalment għal smes jiena ikkuntatjajt ħafna assoċjazzjonijiet ta' konsumaturi u SMEs u Però nirringrazzjak għal kooperazzjoni sħiħa fuq dan id-dokument, però fejn jidħol evalwazzjoni ta' impatt, aħna għamilna numru ta' studji kien hemm 150 paġna ta' evalwazzjoni ta' impatt kellna żewġ analiżi min-naħa tad Dipartiment tal-Politika. Kien hemm paġni twal ta' analiżi fuq il-geoblocking u dan sar minn ekonomisti eminenti. Kien hemm studju ieħor ta' 72 paġna fuq il-liġi ta' suq intern u l-aspetti ta' kompetizzjoni preparati minn professuri ta' liġi ġewwa Firenze u avukat ġenerali fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Jiġifieri ovvjament jekk hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt ieħor aħna mhux se inwaqfu l-proċeduri tagħna jiena nappoġġa. Però aħna kellna wkoll evalwazzjoni ta' impatt minn l-Kummissjoni u kummenti oħra jekk is-Sur De Jong jixtieq evalwazzjoni ta' impatt oħra fuq il-liġi applikabbli għal SMEs jiena nappoġġa, però fuq il-kundizzjoni illi ma jkunx pospost in-negozjati ta' triologu. Jiena naqbel illi qed nifhem li inti taqbel ma dan ġifier taħdan il-kundizzjonijiet din hija aċċettata. Jina marġ niftaħ dibattitu issa fuq il-evaluazzjoni ta' impatt, aħna nitkellmu dwar mandat negozjati mal-Kunsil, nixtieq nistess il-koordinaturi jekk nistgħux nimxu l-qudiem għal-votazzjoni. Iva jew le. Tajjeb, Iva, nistgħu nivvota. Virginie, inti xtaqt titkellem dwar il-votazzjoni mela ta' malajr. Jiena diskutej dan ma' Nikola Aħna tkellimna mal shadow coordinator, naħseb li l-punt ta' Dennis irridu nikkonsidraw, naħseb li irridu noqogħdu attenti hawnhekk. Dan għandu x'jaqsam ma' trialogu u naħseb li rridu nappoġġaw lil Dennis. Grazzi tal kooperazzjoni fil-kumitat tgħid ir-rapporter, il-President. Ser nidu votazzjoni elettronika fuq livell ta' koordinaturi sabiex nagħtu l-mandat għal bidu ta' trialogu fuq din leġiżlazzjoni importanti. Jekk joġobkom kollegi ivvutaw. Il-votazzjoni hija magħluqa. Anna li, dwar l-evalwazzjoni ta' mpatina u koll nixtieq il-President għat interrop il-kallima. Aħna d-deċidejna illi d-deċizjoni ser tittieħed fuq livell ta' koordinaturi. Qed nihdu vot importanti hawnhekk. Il-votazzjoni hija wieħed u tletin favur, 2 kontra u astensjoni. Tista' titkellem dwar dan fil-laqgħa tal-koordinaturi ser tkun fuq l-aġenda ma tinterferixix mal-votazzjoni. Nixtieq il rapporter nixtieq biss ngħid grazzi ejja nibqa' f'kuntat għat trialogu. Grazzi li kollegi kollha speċjalment i shadows iżda li kulħadd lil staff eccellenti anki l-konsulenti konsulentija anki li Silvia li għadha ġdida u tagħmel xogħol importanti u s-segretarjat ukoll Birgit preżenti hawnhekk Ejja nkomplu b'dan l-ispirtu, niftħu dan is-suq uniku għal negozju u l-konsumaturi. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Ruġa. Prosit. Issa kollegi, qabel nadu għal votazzjoni dwar il-budget nixtieq nilqal nies li qed iżuru minn Sweden, minn Stockholm, mill-partit politiku tiegħi. Grazzi tal-li qegħdin hawnhekk magħna. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-budget tal-2016, proġetti pilota u azzjoni ta' preparazzjoni. Nispera rapporter Majri TI Chain tista' tagħmel dan jekk trid. Tajjeb. Mela, namlu vot b'vot. Din se tkun votazzjoni teknika, però hija importanti. 02027 fuq il-ħiliet digitali għal startups. Imresqa minn Marja Grappini favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Tajjeb, memx għalfen naqra il-linja tal-budget naqra biex xinu mela proġett sabiex nwaqfu sistema ta' alerti ta' malajr u li identifikaw prassi ġodda din iżdejjom favur kontra estensjonijiet għadda. Proġett fuq l-evalwazzjoni ta' differenzi allegati fil-kwalità tal-prodotti mibjuħa fis-suq uniku minn Olga Senalova favur kontra estensjonijiet għadda. Proġett pilota fuq il-lodo tal-e-learning u ħiliet digitali għal imprenditorija għal dawk li għandhom problemi bismiħu l-vista. Favur kontrastazzjonijiet għaddiet proġett fuq l-applikazzjoni ta' ċesibilità tal-web u rekwiziti ta' odot ta' web authoring u pjattaformi minn dita xaranzova favur kontra astensjonijiet għaddiet. Proġett pirota fuq kuxjenza algoritmika u inizjattiva milli Zajja Konsari favur kontra stensjonijiet għaddiet u l-aħħar proġett fuq il-premju tal-prototipo Ewropew għal kreatività esperimentali u l-klima innovattiva minn Ġulja Reda favur kontra astensjonijiet adottat bekna nalqu l-votazzjoni tagħna tal-lum grazzi kollegi tal-li ħadtu paċenzja. Issa il-punt li mis fuq l-agenda huwa drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali. U Catherine ser tmexxi din il-parti tal-laqa. Le anzi dita ser tmexxi din il-parti tal-laqa. Ok, colleagues. So... Mela kollegi, nissuktaw bl-agenda tagħna u l-punt li jmiss huwa l-drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali u ngħaddi l-kelma minnu fih l-rapporter il-Catherine Stajla, grazzi kollegi tal-kelma. Nixtieq nibda billi ningrazzja daw kollha li jenu għall bosta opinjoni fuq il-drittijiet tal-awtur u l-effett tagħha fuq is-suq uniku diġitali u rċivejna total ta' 508 emenda. Mhix ta' staġib għax dan huwa suġġett importanti ħafna imis ħafna punti il-negozju, l-industrija tal-mużika, kulħadd interessat ta' suġġett Saru ħafna emendi għall eċċezzjonijiet u limitazzjonijiet fil-riċerka, edukazzjoni u preservazzjoni ta' patrimonju kulturali, simplifikazzjoni tal-prattiċi tal-inċenzjar, id-drittijiet tal-pubblikaturi l-artiklu 11, l-użu ta' kontenut protett ta' servizzi online, l-artiklu 13, kif koll l-artikli 4 16 dwar remunerazzjoni ġusta l-awturi u eh, artisti mela inħares il-qoddim għallaqata tal-erba 3 ta' Mejju fos għallaqa ta' Shadows biex naraw xi emendi hemmhekk mhix ħatkun problema u ngħidilkom il-vot aħħari se jkun fit-8 ta' ġunju. Forsi nista' nibdilha dik id-data issa. Imma nitkellmu fuqha iktar tard għax dik hija data tal-elezzjoni fil-Renju Unit. Imma nħalles il-qudiem biex konna testa kompromess finali, grazzi kollegi. Grazzi Katrin, u issa nibdew bi Shadows. Għal PPE, għal Pascal, grazzi ħafna, Signora President, il-ġurnata tajba nishti niskuża ruħi li jina ma nistax noqgħod għaw wara introduzzjoni tiegħi. Naf li se jkollna laqgħa ta' shadows biex nitkellmu fuq dawn l-affarijiet. Innuħu pjaċinna nara ċerti kollegi jikkooperaw fuq dat test il-kommenti tijaj u ma fuq artikli differenti l ewwel net fuq l-artiklu tlieta fej aħna nippreferu il-restrizzjoni kellha tapplika biss għal-riċerka għall-istituti ta' riċerka u mhux għal anijiet kummerċjali għafolja di għandha tkun suġġetta għal liċenzjar għandha bisħubija PPP. L-artiklu 12 dwar protezzjoni għanna nkunu qed nipproteġu l-artisti, il nies qed nitkellmu fuq il-protezzjoni ta' artisti l-performance. U ninvestu fil eh, ġurnaliżmu tajjeb. U mbagħad għall vjalazzjonijiet legali dawn qegħdin ħafna fis-suġġett u allura nkun eh, favur ħafna għadda li l-protezzjoni biex eh, jiproċedu kontra kontra violazzjonijiet minnar ma jkollna dan din il-prova komplikata tul il-katina legali. Imma li namlu dispożizzjonijiet applikabli minnu fih. Dil-protezzjoni mandiċ eh, tiġbet ħafna komplikazzjonijiet kif qed tajtu il-Kummissjoni Ewropea imma sezzjonijiet ta' test jekk ikunu l-elementi prinċipali dawn is-snippets żgħar, ma nistax nara riskju għal medja u ġurnaliżmu. Jien naħseb li jista' jkollhom il-liġijiet tagħhom ukoll aċċessibbli għalihom. Protezzjoni legali aħjar u bilanċ aħjar. Arranġamenti kummerċjali viżavi il-partijiet l-oħra fis-suq għandu jgħin il-ġurnalisti u allura u jgħet dan huwa jservi bħala opportunità tajba ħafna biex konna ġurnalizda e, aħjar mhux ġurnaliżmu iżjed. Hemm l-artikli biex jipproteġi kontra servizzi online il-fornituri għandhom ikollhom rwol attiv u mhux ikunu suġġetti għall-esklużjoni kummerċjali elettroniku. Għandhom jikkonkludu miżuri konkreti biex il-persuni għal persuni li jkollhom li jgawdum daw drittijiet jiġifieri jrid ikollok tekniċi tajba li jintużaw ma dan għandu jkun limitat għal persuni involuti fl-aċċess pubbliku u mhux nies li jaħżnuhom biss. Allura mhux ma napprovawx il-passive stores hawnhekk, dan mhux koperta hawnhekk. mbagħad teknoloġija kompetenti għall startups irrid tkun hemm ċerti faċilitazzjoni hawnhekk irrid ikollna ċertu eżenzjoni għall startups imma nistgħu ndiskutu dan iktar tard fil laqgħa tax shadows dawn huma l kummenti kollha tistgħu tnejdu l-artiklu 11 u 13 qed insegwi iżjed il-linja tal-Kummissjoni. U hekk b'mod ċarħan niddefendi f'dawn il-punti fil laqgħa tax shadows. Grazzi ħafna inkomplu bli sijar dalten. Grazzi ħafna ċer Anke nix nirgrazzja l-rapporter għal darbora xogħol tajjeb tagħha u nħares il-qudiem għal-laqgħa ta' shadows li jmiss. Meta għandna ħafna emendi li għandna għandna ħafna xogħol qudiemna. Ħa prova miss fuq l-iktar punti importanti minn naħa tagħna tal-ECR. L-ewwel dwar l-artiklu 11 jiena e, jiena prezentajt e, proposta għattit għattħassiet taħħa jien naħseb in-nies jafu fuq l-opinjoni tiegħi fuq id-drittijiet tal-pubblikatur imma l-Kummissjoni ma tatniex eh, ġustifikazzjoni biżejjed għal din il-bidla. U di ħadd wassal għal iżjed diffikultajiet. Imma ma nistax nara di xi problema ħan nippruvaw nindirizzaw mumma u ċar illi l-linja tal-Kummissjoni ovvjament hija ħad toħloq iżjed problemi u daw fil-Ġermanja u Spanja diġa ġew korreġuti. u jekk jekk aħna ma nirrispettawx id-dritt tal-pubblikaturi jingħalqu l-websites u jkun hemm inqas traffiku kif il-fazzar. U l-effett fuq l-Ewropej ikun pjuttost sinifikanti. Issa naħseb aħna kollna rikonoxxu li hemm sfida lina għall-industrija tal-karta, u l-industrija tal-magazines, jien ma nsax nara kif di statejnom, anzi dit fixkilhom u fil-fatt li verament għandhom bżonn jifoka fuqha u biex jippruvaw jidottaw għal din il-bidla diġitali li ġejja. Allura pożizzjoni tiegħi ma nbidlitx fuq il-drittijiet tal-pubblikaturi fuq il-value gap u l-responsabilità napprezza il-proposta oriġinali skont l-artiklu 13 u din hija eh, inkompatibbli mal-regolament tal-e-commerce mbagħad fuq il-rikonixximent ta' kontenut minn fejn nista' nara in negozjanti huwa li jiġu affettwali b'mod negattiv u ħadd ma jrid jara jrid jara dan. Daħtiġiet ukoll qed għandhom it tadida li fixklu d-drittijiet tal-utenti ta' dawk li jużaw għaw nafu li għaw teknoloġiji ta' blocking u jridu nkun zguri da ma jiġrix. Jridu nkun zguri wkoll li dawk li kollom id-drittijiet ikunu remunerati għall-użu ta' xogħol tagħhom kulħadd irkonoxxi dan u jiena nirkonoxxi da kollu u jiena nara sfida fil-industrija tal-mużika u il-Kummissjoni l-approċ tagħha mhuwiex tajjeb għax anke t teknoloġija tiegħu fil-futur se jinbidel. Allura l-modelli kummerċjali jistgħu jaffettwaw hawnhekk il-kategorizzazzjoni tal-Kummissjoni. jina rrit nikkonsidra wkoll flessibbli nara l eh, azliet li hemm fuq da l-użu l busta ta' dan eh, il-kontenut fuq l-internet dak mużikali. Uridu nwessaw id-definizzjoni ta' organizzazzjoni ta' riċerka, ma rridu natu koll assigurazzjoni ta' da kollha li għandhom id biex ikollhom kontroll tal-materjal tagħhom. Diversi stati membri diġa hemm ċerti eżenzjonijiet u jisom qed jaħdmu tajjeb ħafna minn dak li nista' nara. Allura jiena mħassab li jista' jkun hemm tfixkil u ostakli permezz ta' l-eċċezzjoni mandatorja tal-Komissjoni. Allura l-istati membri għandhom iżommu l-eżenzjonijiet tagħhom flimkien mal-eżenzjoni proposta tal-Komissjoni li tista' tkun it-soluzzjoni biex jimmis fuq xi wħud oħra qabel nagħlaq fuq eżenzjonijiet edukattivi naħseb hemm appoġġ wiesa l-eżenzjonijiet li għamlu possibbli għal talim transkonfinali u dan irridu nagħmlu ċaru sempliċ kemm jista' jkun. Avolja rridu nassiguraw dispożizzjoni nazzjonali tal-aċċessibilità tal-liċenzji fuq Out of Commerce Works jien naqbel ma' xewqa tar rapporteru tal-Kommissjoni biex nissimplifikaw l-affarijiet kif ikunu fuq fu, eh, eh, kummerċ elettroniku biex ikun aċċessibbli. Kif hemm każ ġa quddiem il-Qorti Ewropea u ma nistgħu nsibu xi soluzzjoni għall-aċċess pubbliku għall materjali Allura punt ġenerali jiena nappoġġja dal-approċċ li qed jittieħed ma' reporter, mod ġenerali aħna qegħdin f'pastajjeb hawnhekk iridu nagħmlu ħafna xogħol fuq xi wħud minn daw it-teknikalitajiet biex inkollna l-fajt tajjeb. Inħarsu l-qudiem flimkien miegħek u x-shadows biex naslu għal darftejn. Grazzi ħafna. Thank you, Dan. Uh, on behalf of ALDE, I <laughs> will speak myself. Isem l-ALDE għan itkellem jina stess, ta' presidenta Jiena iffirmajt ukoll ma' xuħut mill-emendi tal-kellima eh, tal-MP li qed nirrappreżenta hawnhekk. Qed ħan nitkellem l-ewwel fuq l-artiklu tlieta fuq it-test u data mining. Id-dritt tal-mining u miżuri meħuda għal f'dak li għandu x'jaqsam mas sigurtà tal-internet li ma jfixkilx dan ix-xogħol fuq l-artiklu 4 fuq l-edukazzjoni dan joħloq konfużjoni biex nirreferu fl-istess ħin għal għan mhux kummerċali u stabilimenti edukattivi. L-esperjenza fl-Unjoni Ewropea u rritilna, per eżempju, għanna l iskajl privati, allura nemnu li uċar li nirreferu għall-għan biss li għandu jkun eh, mhux kummerċali u mhux edukattiv u stabilmenti edukattivi joħolqu diffikultajiet meta nitkellmu fuq networks siguri li jkunu biss fi stati membri fejn l-istabilment eh, edukattiv ikun dawix dawn l-affarijiet ikunu fuq il-platforms imma dawn mhux biss ikollhom korsijiet imma assignments, diskussjonijiet studenteski u tkun ħaġa komplikata ħafna jkun aċċess skont l-artiklu 4 minn ma minna nillimitaw il platform ta' talim kollu kemm hu. il platform eh, imur kontra l-ispirtu tal-artiklu 4. Unbat fuq artiklu ieħor aħna ħassejna li avukat għad-drittijiet ta' copyright hemm bżonn hemm Mbagħad l-artiklu 13 għalina dak li importanti mhux biss li aħna nġibuh skont id-direttiva tal-e-commerce imma li ntejbu il-prattiċi li għandna bħalissa li mhumiex trasparenti għall-utenti għal din ir-raġuni qed nipproponu test li kodifika u li ineħħi jwaqqa sistemi biex ikun ċar u jiġi identifikat mod ċar x'inhu x-xogħol qed jiġi awtorizzat ta' fil-platform u fejn il-kontenut ta' ksur ikun għall-utenti jkunu jistgħu jippreżentaw avviż kontrarju. Umed eh, daw qegħdin jgħidu li mhumiex qegħdin jieħdu s-sem tagħhom Aħna nħossu imma li paragunat ma' l-Istati Uniti l-utenti Ewropej mhumiex qegħdin jaraw id-drittijiet tagħhom taħt il ikun tkun protetta Aħna nemnu wkoll li huwa verament importanti nagħmlu differenza ċara ħafna bej platform li tkun direttament involuta fil-kontenut u platform li tkun biss tagħmilha possibbli għall-utenti biex itellaw il-kontenut u m'għandhomx għarfien jew kontenut fuq dan il-kontenut. il kontenut Fl-axħar fuq dal-artiklu aħna ma nħossux il-jubx li fl-interess ta' xi ħadd li tal-kontenut jitneħħad permezz ta' filters, platforms meta jkun notifikati fuq kontenut li qed taksur għandhom jagħtu l-possibilità għall-utenti biex ineħħuh jew jidħlu fiftejim billi jagħmlu l-platforms responsabbli għal dak kollu li qed joħroġ mill-platforms tagħhom ikunu qegħdin u inċentivi għalihom li sempliċement ineħħu l-kontenut. U aħna ma jkollniex ma nkunx wasalna l-ebda suċċess għal ħadd fl-aħħar għall-aħħar żewġ punti għana daħħalna żewġ eċċezzjoni ġodda waħda fuq il-libertà ta' panorama u oħra fuq kontenut li ġej mill-utent. Għax din ir-riforma għandha nadottaw id-liġi li għandna għall-era digitali. Aħna daħħalna daw wkoll fuq il-ħolqien ta' database wara li database repertwar ma kienx ta' suċċess biex kunem hemm remunerazzjoni ta' xolijiet. Il-partijiet kollha ftemu li da mhux biżejjed effiċjenti llum u għandu bżonn insibu soluzzjoni għalih permezz dan il-database. Grazzi l-koll fi sem tiegħi u fi sem kajja u nħarsu l-qudiem biex inkomplu biex xogħol fuq dan il-fajl. U issa initlob jekk hemm xi ħadd mill-gwe li jixtieq jitkellem fi simhom li le da mhux il-każ eh, mela Ġulja. Grazzi, ħafna u l-ewwel nies xaqt nirringrazzja lir-rapporter għal rapport eċċellenti u l-fatt li restaq taħtar minn mit-temenda mhuwiex il-kas li għandek problemi fil-rapport tijak. Naħseb li test tal-Kommissjoni għandu bżon ħafna xogħol u ħafna eh, zidiet u allura l-emendi tiegħi mexjin fl-istess direzzjoni bħal tar-rapporter. L-ewwel net fuq il-data mining huwa importanti li meta xaħat ħadd qed jidħol għal data mining qed ifittex ħafna u ħafna affarijiet illi għandhom ħafna drittijiet tal-awtur, allura din miex possibilità għaliex il-nefqa għal dawn il-licenzi huma relativament għoljien u bħalissa situazzjoni e, wifqa għaliex bażikament diġa l-kumpaniji li din ingaġġati fid-data mining u mandomx pero il-ċertezza legali. U jekk na ndaħlu issa eċċezzjoni għal data mining li esplicitament tippermetti għall organizzazzjoni ta' riċerka biex tagħmel għan data mining u l-bqija huwa eh, projbit eh, jista' jkun li nwaslu għal sitwazzjoni ħafna. Allura l-approċ li ngħidu li eh, dan għandu drittu hemmhekk hemm din hija eċċezzjoni, din hija kjarifika, din għandha ma kellix tkun koperta mid-drittijiet tal-awtur din hija dwar il-fatti u l-fatti qatt ma għandhom ikunu koperti mid-drittijiet tal-awtur. Issa fuq il-drittijiet eh, tal-awtur awżiljarji, l-operatur Ewropew diġà għal kemm il-darba li u jina konfidenti li dan il-komitat se jagħmel l-istess ħaġa imbosta emendi illi u li appoġġjaw l-approċ ta' rapporter li l artiklu jitneħa kollu kemmu. Na naħseb speċjalment fi żminijiet ta' fake news huwa irresponsabbli li nintroduċu xi ħaġa illi eh, aħbarijiet ta' kwalità eh, kunu biex dawn jiġu xerja ikun aktar diffiċli. Naħseb li il-fake news eh, f'dak il-kas ikun jagħmel iktar flus permezz ta' snippets tal-kontenut tagħhom. Allura dan jaħloq vantaġġ kompetittiv għalihom biex waslu il-messaġġ tagħhom eh, kemm jista' jkun mifrux. Mhux possibbli li tuża hyperlinks mingħajr ma tuża snippets, naħseb li dan huwa importanti ħafna biex niċċarawh ħafna drabi l-URL innifsu jinkludi il titlu ta' artiklu u jekk inti tħallas il-flus biex tikkopja il titlu ta' artiklu marbut ma' l-aħbarijiet waqt li tkun tista' tara xem in-naħa l-oħra tal-aħbarijiet dan isir kważi impossibbli. Allura din il-proposta illi diġa' eh, ma kellix suċċess fil-Ġermanja u fi Franza eh, kollha impatt kbir fuq il-fake news u drittijiet fundamentali tagħna. U l-istess fa' artiklu 13 nasib li proposta ta' rapporterija titjib eh, fuq il-test oriġinali iżda niddubita kemm għandna bżonn dan l-artiklu kollu kemm hu nippreferi nbidluh bħala safeguard. Manna eh, diġa ħafna prassi li eh, hemm ftejmit volontari bejn il-pjattaformi differenti li Eh, bażikament qed jiġu eh, mhux qed jiġu konsidrati u l-utenti m'għandhom l-ebda eh, riperkussjonijiet legali. Allura jiena ressaqt emenda f'dak ir-rigward. Kien hemm numru ta' affarijiet oħra f'dan fuq dan it-tema u avvenimenti li għamilt fuq startups pereżempju Wieħed mill-startups ewlenin, SoundCloud, għalilna li għalkemm għandhom il-drittijiet tal-awtur mal ehm, ma' settur tal-mużika, eh, li kieku dan kien jidħol 10 snin ilu ma kellux ikollhom is-suċċess li għandhom illum. Il-bira smajna eh, li dil-proposta ma tmurx kontra l-direttiva e-commerce waqt li fl-istess ħin qal li l-rapport kien problematiku għaliex dak li għamel ir-rapporteru li assigura li proposta ma tmux kontra id-direttiva e-commerce. Allura jina tal-opinjoni tal-maġġoranza tal-akademiċi fuq id-drittijiet tal-awtur li għamu għacċar li dil-proposta fil-fat toħloq Eh, obbligu ta' monitoraġġ ġenerali u din hija opinjoni wkoll li eh, hija parti eh, mill-servizzi ta' riċerka Ewropew. U għamlni ċara li obbligu simili mur kontra id-drittijiet fundamentali. U naħseb meta qed nitkellmu dwar l-an ta' dan l-artiklu, artiklu 13, huwa importanti li naraw dwar l-iżvilupp li sar fil-industrija tal-mużika li għal darbohra qed jerġa' jara tkabbir tiegħu u dan jista' jkun eh, illi ma jaċċettax daw il-bidliet illi eh, se nintroduċu jina nkun lesta l-ewwel net biex inħallas jekk ikun hemm prezzijiet raġonevoli. U dan il-flus, però rridu naraw jekk dan il-flus jilħaqx l-artist innifsu. Jew inkella jekk jiex sempliċement jaqaf l-industrija tal-mużika u l-pjattaformi differenti. Rridu nsaħħu l-dispożizzjoni ta' trasparenza, speċjalment fejn tidħol kontroll dwar kif daw il-fondi jintużaw u min qed jagħmel il-flus mill-artisti. Issa fuq l-eċċezzjoni tal-edukazzjoni jiena naqbel mod ġenerali mal-approċċ tar-rapporter jiena ressaqt l-emenda wkoll biex nassigura li din l-edukazzjoni, din l-accezzjoni, anzi ma tkunx tista ehm, tiġi minata minn drittijiet personali tal-awturi. ċaġa importanti għal l-imko, il-Freedom of Panorama eh, li diġa semmew, eh, ressaqtu kol emenda fuq il-protezzjoni tal-public domain fejn għanna problema kbira fil-konsumaturi li xtraw kontenut legalment ma jistawx jużawh minħabba il-protezzjon miżuri ta' teknoloġija e, li prevenuhom. Rridu naraw li dawn l-eċċezzjonijiet ma, jiġux abbużati fil-prattika. Grazzi ħafna. Kollegi, nixtieq infakkarkom li kull manna 20 minuta u nispiċċaw allura jekk joġobkom ippruvaw eh, tkellmu fil-qosor fil-preżentazzjoni tagħkom. Hemm xi ħadd mill-FDD li xtaq jitkellem li jekk mhuwiex il-każ iva. Nitlob mbagħad il-kummissjoni biex tidħol dak il-każ. Grazzi ħafna Sinjura u l-odwa tajba lil kulħadd il-Kummissjoni. il kummissjoni Aħna ħarisna li dan l-abbozz eh, ta' dan rapport u l-emendi li tres u shadows eh, u membri oħra tal-imko. U diversità tal-opinjonijiet eh, turi il kumplessità tal-kwistjonijiet li qed nindirizzaw. Allura nemnu li hemm ftit affarijiet komuni naqblu ma' rapporter iżda għandna tħassib serju tagħna fuq l-emendi proposti fuq il-drittijiet tal-medja in ġenerali u l-objettivi tal-ħidma illi u distribuzzjoni aktar ġusta tal-dħul mid-drittijiet tal-awtur u l-Kummissjoni hija lesta li tidħol għal aktar diskussjonijiet aħna miftuħin fuq numru ta' punti, pereżempju l-eċċezzjonijiet aħna lesti li niddiskutuhom u nixtiequ tassew nassiguraw li din id-direttiva ikolla ambizzjoni għolja u tilqa l-objettivi oriġinali tagħha. Allura permettu li ngħid kemm fuq il-pubblikaturi tal-medja. Eh, din il-liġi fuq l-użu tal-pubblikazzjonijiet tagħhom online tississaħħa il-pożizzjonijiet tal-, -tal bargaining f'każ li jkunu qed jinnegozjaw eh, ma', ma entitajiet oħra li tippermettilhom eh, għal eh, tifsalhom il-bibien għal aktar ftejmiet ġodda. Iżda dan mhuwiex bħal il-hyperlinks li qed jiġu użati mill-utenti. Dan jintużaw biex biss iżda il-press publishers mhux ħajkunu jistgħu jibqgħu fissu Din però mhijiex garanzija biżejjed biex wieħed jinvesti u jifrex eh, il-ġurnalizmu ta' kwalità eh, u dan l-isforz jiġi kumpensat mod adegwat. Ħarsu lejn in-nefqa li eh, jitpoġġew fuq il-medja, per eżempju, li tibat il-korrespondenti għak barra mill-pajjiż, din hija xi ħaġa li trid tiġi indirizzata. Issa fuq il- nuqqas tal-valur, wieħed trid is-saħħa id-drittijiet tal-awtur. Speċjalment f'dak li jidħol għal kontenut li hemm online mill-pjattaformi. Fl-istess ħin iridu nsaħħu l-pożizzjoni tal-awturi tal drittijiet tal-awturi biex jużaw ix-xogħlijiet tagħhom b'tali mod eh, eh, u jistaw jihdu proċeduri kontra il-kontenut tagħhom li qed jiċċirkolaw fuq l-internet mingħajr l-awtorizzazzjoni tagħhom. Hawnhekk għanna responsabilità ta' numru ta' pjattaformi li għandhom bosta eh, kontenut illi eh, e-, irrid ikollhom ir-responsabilità eh, tiegħu. Jina ma naqbilx ma' Julia Reda fuq dan, dan al kontrarju il-direttiva Commerce speċifikament rikonoxxi l-possibilità l istati membri biex jimponu Eh, duties of care fuq il-soċjetà u s-servizzi eh, tas-soċjetà. Id-direttiva għandha tapplika għal kontenut in ġenerali, għal pjattaformi ta', ta, ta eh, li qasmu din id-data in ġenerali. Naħseb li l-proposti għawnek se jnaqsu l-effett tal-intervent propost billi tillimita l-obligi l-pjattaformi li diġa konkludew ftejmiet ma' eh, l-awturi u dan mumiex koperti b'artiklu 14 tal-direttiva tal-e-commerce, dan allura jimmina l-objettiv ta' dil proposta. Eċċezzjoni, aħna miftuħin eh, biex naqblu maħħa, iżda huwa importanti li nassiguraw li l-bidliet proposti ma jkissrux il-bilanċ li nkisseb bejn il-bżon li nifaċilitaw l-użu tal-kontenut eh, protett ta' drittijiet tal-awtur u l-preservazzjoni tal-wirt eh, eh, storiku u hemm eċċezzjonijiet bħal pereżempju eh, mużika, e-lending, li dan kollu jrid jiġi evalwat bir-reqqa kif naraw il-beneficju għall-utenti u l-impatti u l-funzjonament tal-suq tal-licenzi irrid jiġi evalwat ukoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Katrin, tixtieq titkellem inti wkoll. Jina naħseb li kien utli li nisimgħu l-perspettivi ta' nies l-oħra u ħerqana għall laqa ta' diskussjoni biex forsi nħu xi kompromess fil-futur nittema li nimxu l-qoddim u konna aktar kooperazzjoni biex insibu bilanċ li huwa importanti ħafna eh, f'dan ix-xogħol importanti li qed nagħmlu bħalissa. Grazzi. Grazzi ħafna Katrina u Nadu direttament għall aħħar punt tal-aġenda ta' dalodu li hija l-opinjoni fuq il-proposta regolament li jistabbilixxi il-regolamentazzjoni għal eh, komunikazzjoni elettronika. Una dwar rapporter. Grazzi ħafna, Sur President. Signor President, qed dwar regolament importanti ħafna dwar ir-regolaturi għall komunikazzjoni elettronika Ewropea u Din il-proposta hija parti mill-kim sejħa pakket ta' telekomunikazzjoni. U fil-każ ta' din l-entità l-opinjoni tiegħi li l-istruttura attwali qed taħdem b'mod adegwat u tista' eh, tisfrutta l-arfin eh, nazzjonali u tikkonsidra l-liġijiet Ewropej ukoll. Il-Bord ta' Regolaturi huwa l-entità indipendenti u din trid tidħol għal aġenzija eh, sħiħa Ewropea iżda m'għandix ikollha influenza tal-Kummissjoni biex il-bilanċ eh, istituzzjonali ma jiġix mxekkel. Para minn hekk nixtieq nipproponi li meta mqabbel mal-proposta tal-Kummissjoni li r-rwol tal-Parlament Ewropew fir-relazzjoni mal-punt tal-uffiċċju tad-direttur għandu jinżamm Jiena nemmen ukoll illi l-struttura attwali tista' t-garantixi l-effiċjenza u xogħol adegwat bejn il il-Kummissjoni u l-entità nifisa. naħseb li nistaw naċċettaw uħut mill-suġġerimenti eh, tal-Kummissjoni fostom it-tisħiħ tal-berek eh, bħala eh, entità regolatorja. Naħseb li hija struttura tajba u jiena miftuħ li niddiskuti il-kompromessi li nistaw namlu nistaw ħerqan li niddiskutu din il-leġizlazzjoni importanti ħafna mal-Shadow Rapporters l-oħra wkoll. Grazzi ħafna. Ivan, grazzi fissem l-essendi Nikola. Grazzi il-berek kostitwixxi parti mill-ikbar eh, riformi u allura jiena eh, il-għajt il-riformi skont il-Kommissjoni u għana ċertu kritika illi eh, qed nippreżentaw permezz tal-emendi. Dan huma importanti għax garantixxu l-indipendenza tal-Kummissjoni Ewropea fil-kas tal-berek li fin-natura tagħha li qed tiġi mitluba li taħdem għandha bżonn l-ikbar libertà l-ħidmit tagħha. L-istituzzjoni tagħha li hija partit tikkontribwixxi l nifisa bħala bħala entità ġuridika f'dak li għandu x'jasam ma' tmexxija tagħha stess fis-sens li tat il-Kummissjoni rol importanti ta' koordinatament fil-regolatorju fl-imkien mal-berek u fl-istess kien tigarantix l-indipendenza ta', deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan is-sens jider jħarġ dubjus id-direttur kif jiġi elett skont lista ta', ta kandidati li ħarġu mill-Kummissjoni stess joħroġ ukoll b'mod ċar kif is-suġġett ta' indipendenza tal-berek hija minnaħa l-oħra hija ġenerali. Dad dokument jagħti l-spazju biex naslu għal eh, pożizzjoni minnaħa tal-Parlament eh, maqsuma minn kulħadd. L-istruttura tal-berek hemm min jgħid li fuqha eh, min jipreferi li jitimbidel u men min jishtiq li tibqa l-istess u għadifiċli li nirsolvi dal-problem dal-problema nissu naslu l-kompromess nishtiq fl-axan ningrazzja il-relatur u x-shadow tiegħu eh, għal ħidma li sajt fuq dan il-fajl u li joħorġu minnom diversi punti fuq ix-xogħol illi naħsbu fuqhom biex naslu għal ċertu kompromessi biex ikollna awtorità Ewropea irridu naraw li jissu ikun omogenju il-ġewwa mill-Unjoni. Jien nemmen il-mod kif il-ħatra ta' din l-Aġenzija fuq il-mod bipartit kif in il-berek huwa mod kif daw l-organizmi jistgħu jaħdmu biex jgħinu l-istituzzjonijiet Ewropej u biex jaħdmu b'mod Ewropej u uniformi. Grazzi. Thank you very much for ECR Emma McClark. Grazzi ħafna l ECR Emma McClark. Grazzi ħafna, Signora President. Palma għedna diġa fil-opinjoni, l-abbozza l-opinjoni eh, li huwa aħna napoġġaw l-opinjoni ġenerali u nistabu ħerqani għal kooperazzjoni. Ntama li l-komitat eh, sejjiħu eh, kollox in konsiderazzjoni. Iżda ovvjament l-iktar ħaġa importanti hija l-istruttura istituzzjonali huwa Eh, nixtiequ li ikon implementazzjoni aħjar tal-liġijiet Ewropew. Barak huwa għandu ruol importanti biex niksbu dan l-objettiv. Iżda hija wieħed li berek diġà eh, kiseb eh, suċċess għal ħafna ħafna snin u del-Kummissjoni, l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni wkoll konkludiet li dan kien il-każ ukoll fil-passat. Kien dejjem kien hemm eh, mod ta' kif eh, tikseb is-suċċess u li sijar ma taqbilx mal-proposta essenzjali biex il-berek isir Aġenzija Ewropea Ina, aħna naħsbu li dan jimxi l-bot mill-xol tajjeb li sar mill-autoritajiet nazjonali biex assiguraw laħjar prassi waqt li trid tikkonsidra wkoll is-swieq eh, eh, eh, individwali li joperaw fihaw l-awtoritajiet. Allura aħna kuntenti li din l-opinjoni ħarġet minn emendi oħra u hemm ir-rieda u l-entużjażmu biex niddiskutu dan aktar l qudiem fil-rapport fil-laqat tal-Shadow Rapporters li jmiss. Hemm eh, affarijiet li nistgħu nagħmlu mill-ewwel biex intejbu l-funzjonament tal-berek eh, li eh, jirrikjedu ħafna inqas mill milli l-ħolqien ta' Aġenzija Ewropea ġdida. U nistgħu nibqgħu miftuħin għad-diskussjoni u aħna nemnu wkoll li mixin fid-direzzjoni it-tajba u jekk namlu t-titjib bla dubju ta' xejn namlu titjib adegwat li hemm bżonn għal berek biex nimxu l-qudiem. Grazzi ħafna. Issa tej fuq il-minnaħa tal-alde eh, fuq il-rapport tal-barek eh, li dan ix-xogħol dar rapport juri għal il-titjib dan is-settur. Dan m'għandux biss ikun forum ta' diskussjonijiet u mhux qed iwassal għal konverġenza tal-aħjar prassi ta' regolaturi nazzjonali u l-konverġenza tas swieq tat-telecoms L-ewwel netta għal deres qed eh, emenda fuq eh, affarijiet li għandhom kunu importanti għall implementazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni Ewropea. U għalek fost il-ħidmiet li aħna nizzilna tajna l-possibilità li l-berek biex jieħu deċizjoni vinkolanti fejn huwa nuqqas ta' konsistenza li tista' toħloq eh, xkiel fuq is-suq intern fuq id-divergenzi eh, fl-interpretazzjoni tal-liġijiet Ewropej bħalma ġi introdott tal-GDPR it-titjib tal-infurzar eh, tal-liġi huwa importanti ħafna l funzjonament ta' suq eh, waħdin innifsu, eh, trid li l berek ikun aktar proattiv fil-ħolqien bħala regolatur nazzjonali f'każ li jkun hemm il-bżonn jew kella ħolqien ta' sinerġiji ġodda bejn data initiatives nazzjonali biex dawn jitresu aktar viċin l-Ewropa. Dan huwa importanti wkoll biex nassiguraw li l-berek huwa indipendenti għalhekk jires qed numru ta' emendi f'dan ir-rigward. U l-aħħar mhux l-inqas il-teknoloġija tiffaċilita eh, l-skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membru u tassigura li il-berek għanda jevita duplikazzjoni ta' talbiet tal-kumpaniji li jaħdmu mod transkonfinali. Dan huwa għalhekk inħolqu anzi tresqu numru ta' emendi biex ikun hemm one-stop shop biex ittejjeb l-effiċjenza tal-iskambju ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet. Grazzi ħafna Grazzi u Gaja qed tama għal aktar kooperazzjoni eh, ma' u ma' shadows l-oħra. Grazzi ħafna u ma nafx hekk xaħat ehm, xi ħadd mill-Gwel xtaq jitkellem mill-ħodor. Laqqas EFDD, INF, e xi ħadd ieħor li xtaq jitkellem. Mbagħad ovvjament naddu għal kummissjoni f'dak il-każ naddu għal kummissjoni jekk joġbok. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-opportunità sabiex nadi xi kummenti fuq l-abbozz ta' rapport u il-kummenti li saru hawnhekk. Naħseb huwa importanti hawnhekk illi inħarsu lejn l-istampa kollha u mhux nifukaw fuq l-istruttura tal bereg biss Ovvjament l-istruttura hija importanti, però din s-servi għan iktar importanti, jiġifieri illi il-berek qed jaħdem b'mod effiċjenti sabiex jikkontribwixxi għal suq intern aktar effettiv u effiċjenti fejn jitlu l-komunikazzjonijiet elettroniċi. Jiena ħadd nota illi jidher li hemm ftehim wiesa' illi berek għandu jkollu rwol dejjem iktar importanti fl-implementazzjoni tal-qafas fil-futur. B'mod ġenerali, hemm pożittività lejn l-espansjoni tal-kompiti ta' berek dan huwa punta tluq tajjeb u mbagħad irridu naraw jekk l-istruttura organizzattiva huwiex jixxirqa u x'qed tippermetti l-berek sabiex jagħmel dawn il-kompiti. il il kompiti aħna għamilna proposta wara l-evalwazzjoni u aħna għadna li il-berek ma kienieċ fit for purpose, ma kienieċ xirqa. Irridu namlu l-implementazzjoni tal-qafas attwali, però kien hemm xejra fl-aħħar snin fejn berek qed ikollu aktar kompiti importanti kemm fin-neutralità u f'kompiti oħrajn. Issa dawn il-kompiti ser jiġu estiżi aktar. Jekk inħarsu lejn l-istruttura organizzattiva, il-struttura fuq żewġ livelli hija komplessa għalhekk irridu nilqu aktar effiċenza dan huwa kumment importanti. u mbagħad irridu naraw jekk l-istruttura attwali hija xirqa sabiex berek tkun kontributur Ewropew. Ovvjament Berek se jibbaża ruħu fuq l-arfin ta' regolaturi nazzjonali dan dinja l-istruttura, però xorta hemm viżjoni Ewropej importanti x'niżviluppaw din hija xi ħaġa illi bħalissa hija nieqsa minn Berek. Aħna nemnu illi sabiex berek jagħmel kontribut importanti u nikkonsidraw il-kompiti ikbar irridu wkoll namlu l-istruttura organizzattiva aktar effiċjenti. Meta nidġu għal kommenti li smajna fil-passat u li smajna hawnhekk li il-proposta tal-Kummissjoni ser timmina l-indipendenza tal-Berek u jina nessoponi illi l-elementi tal-proposti tal-proposta tagħna għandhom x'jaqsmu mal-vol ta' kummissjoni fil-Bord Maniġerjali u kif issema hawnhekk ir wol tal-Kummissjoni fl-għażla tad-Direttur Eżekuttiv hawnhekk għandi semmi illi l-punt ta' tluq tal kummissjoni għal din il-proposta kien l-approċ komuni fuq l-aġenziji istituzzjonali maqbula mitrit istituzzjonijiet. Però ċert illi hemm mod kif niżguraw illi l-indipendenza tal-berek ma tiġix imminata. Jiena konvint minn dan u l-Kummissjoni hija lesta li kolla diskussjoni kostruttiva dwar dan. Aħna wkoll lesti li niddiskutu dwar il-proċedura sabiex ninnominaw u naħtru il- direttur eżekuttiv jiena nixtieq ngħid ukoll mill-ġdid illi il-puntatluq tagħna kien l-approċċ komuni, però nistgħu nsibu kompromess hawnhekk. L-aħħar ħaġa li nixtieq insemmi hija li dawn l-affarijiet nistgħu insolvuhom u m'għandhomx iwaqfuna milli naħsbu f'modi kif l-istruttura ta' organizzativa ta' Berek issir aħjar għal 5 u snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Ivan, tixtieq terġa' titkellem? Le, tajjeb. Bekk naslu għatmim ta' sessjoni ta' dalodu, grazzi ħafna. Eh, ilkom il-pawża tal-kelli tajba u narakom wara nofsinhar.